Chers collègues, je vous propose de prendre... Aziz kollegi, ek ġobkom hudu postkom. Biex nibdaw il-laqa taħna, ta' dal-ħodu. Għanna ħafna punti importanti x'nitrattaw illum fuq l-agenda. L-ewwel punt u għadwar l-adozzjoni tal-agenda jena xtaqt nejt dan li ġej kien hemm xi bidliet. Punt 13 tas Sinjura Costello l-opinjoni tagħha dwar ir-rapport 2011 tal-Unjoni Ewropea dwar il-koerenza tal-politiki tal-iżvilupp din se nittrattawha qabel punt 12, iġifieri qabel ismih tal-lum wara nofsinhar dwar l-istatut għall assoċjazzjonijiet mutwi Ewropej. Għandkom xi oġġezzjonijiet? Imbagħad is-Sinjura Schroeter ser tkun qed tmexxi il-kumitat dak il-ħin. Dwar il-vot fir-rigward tar-rapport ta' Sinjura McIntyre eh, punt 22 u kol il-punt 23 dwar l-SMEs dawn ser nipposponuhom il-voti dwar dan ser nipposponuhom għal laqa li mistana fl-ulju. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda kif tinsab. Punt numru 2. Nixtieq ngħid illi din il-laqa qed tixxandar fuq l-internet ukoll xejn ġdid hawnhekk. Ngħaddu għal punt numru 3 għal dastant Juta Steinruk ser titkellem biex tgħidilna xi tħossija dwar l-emendi illi ġew infasla fir-rigward tar-rapport tagħha huma emendi ta' kompromess. Godwa tajba, eżis kollegi, Signora President, l-ewwel net nixtieq ngħid illi l-kooperazzjoni il flimkien ma' Shadow Rapporters kienet waħda eċċezzjonali. Aħna il-koll stinkajna biex naħdmu dwar dan ir-rapport iltqajna għall-inqas ċar darbiet u kellna skambju ta' femit intensiv ħafna u jiena sodisfatta illi għanna sensiela sħiħa ta' kompromessi madwar 125. Aħna ħdimna qatih dwar dan ir-rapport u jiena naħseb li r-riżultat nistgħu ngħidu illi huwa wieħed tassew pożittiv għan ħat kollha. Aħna ħdimna biex inkomplu intejbu il-punti li kritikajna fil-Kumitat iġifiri nuqqas tal-Kummissjoni illi tipprovdi għafas komuni li fuq ikun imsejjes dan il-programm. Aħna komplejna naħdmu dwar dan, trattajna l-integrazzjoni soċjali, l-impjiegi, ħol inta postijiet ta' xol tajba, għanna kumitat ta' konsulenza strateġika illi ġim fassal fejn hemm stati membri u NGOs fost l-oħrajn li huma msieħba fih illi kopri l-implementazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programm kollu kemm hu. U mbagħad is-setat il skużawni il-setat ta' implementazzjoni għal programm Progress tal-Kommissjoni u kol ħadna spunt minn mill-programm trasversali tal-Parlament u kena diskussjoni produttiva dwar id-definizzjoni ta' imprizi soċjali, innovazzjoni soċjali u kwistjonijiet pal dawn. U fl-aħħar net ikun ċar fejn qed jonfqu l-flejjes tagħhom dawk li qed iħallsu it-taxxa madwar biljun euro suppost ser ikunu involuti hawnhekk u aħna neħtieġu li nkunu nafu fejn ser jintefqu dawn il-biljun euro. Kien hemm kwistjoni kontroversjali wkoll dwar jekk hemmx eh, il-bżonn ta' din it-tikketta soċjali illi għandna nagħtu hawnhekk aħna stajna insibu bażi komuni għalina hawnhekk u stajna nappoġġaw din l-inizjattiva għanna perċentuali ċari u tondi għal kull qasam ta' priorità biex nistabilixxu illi settur importanti ikunu koperti kif suppost. Jiena sodisfatta ħafna bl-inizjattiva konġunta iġifiri li hemm bżonn ta' priorità ġdida dik li niġġieldu l-qat fost iż-żaża. Aħna nittamaw illi jekk il-Kunsill jieħu l-affarijiet bis-serjetà Mela allura. Huwa juri kemm huwa lest illi jalloka flus hawnhekk fiħdan dan il-qafas finanzjarju. Nistaw namlu ċertu affarijiet jekk niksbu il-finanzi addizzjonali hawnhekk. Iddaħħal il-prinċipju tal-sħubija soċjali u l-organizzazzjoni ċivili għandhom isegwu l-modell tal-ISF meta jiġu inklużi fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-programm tagħna fuq il-livelli kollha fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm dan il-Kumitat ta' Konsulenza Strateġika. Fir-rigward tal-programm tagħna, Jures huwa sinjal ċar f'dak li għandu x'jaqsam il-ġejjieni tal-isħubijiet transkonfinali. Aħna bilna il din hija xi ħaġa illi għanda tiġi finanzjata taħt il-parti li taqa taħt Jures fil-program tagħna għaliex naħseb li dan jisma sinjali illi kien hemm min-naħa tal-Istati Membri illi mhux ser ikun hemm fondi disponibbli jekk dan jiġi finanzjat mill-ISF. Nittama illi il-gruppi kollha jappoġġaw il-fatt illi aħna fl-Euros fl-Jures irridu niżguraw illi il-programm jingħata il rizorsi meħtieġa. Dan din mandiġ tkun stqarrija ta' intenzjoni biss imma xi ħaġa illi mill-kliem tgħaddi għal fatti. Aħna sibna kompromessi tajbin, ħloqna l-qafas għal dan il-programm, u kol u rejna xinsarfu fil rigward tal-prioritajiet tal-proposta tal-Komissjoni u grazzi għal darbohra għal kooperazzjoni kostruttiva illi kellna hawnhekk. Kulħadd ħadem biex dan niksbuh u grazzi għal darbohra. Nittama illi għada jkonna vot pozittiv. Infatti il-Kunsill ukoll ser ikun qed il-pożizzjoni inizjali tiegħu għada. Grazzi l-Onorevoli Boulon. Grazzi, Signora President. Jina nishtiq nifraħ l-Onorevoli Steinruck għal ħidma intensiva tagħha u involviet ħafna li shadows kenna dibattiti li taw ir-riżultati tagħhom taw il-frott tagħhom kien hemm ħafna emendi ta' kompromess u aħna inħossu bħala fir-rigward ta' dak li għadha kemm tgħid. Iżda aħna nixtiequ nisħu dwar l impigi lokali u mhux nipprioritizzaw il-mobilità. Ma naħsibx li din għandha tkun priorita. Hemm żewġ eċċezzjonijiet hawnhekk il-konnessjonijiet transkonfinali u l-ewwel impjieg jures tiegħek. Aħna saqna nenfasizzaw iktar fuq il-programm Progress u fuq il-finanzjar ta' l-imprenditorjat soċjali u lajnuna li l għaliex huma jiprofdu l-aktar impjiegi meta naraw x'inhuma il-perċentwali li inti tkellem dwarhom. Għandna kwistjoni waħda x'nitkellmu, x'nitrattaw fih dan il-grupp tal-PPE li se nittrattaw għallum wara nofsinhar. Din hija dwar l-ammont li huwa disponibbli l-Kummissjoni dawk il-5 fil-mija illi aħna naqasnihom għal 2 fil-mija. Dawk it-3 fil-mija irdu jaġgħu jiġu allokati u fil-PPE aħna tkellimna dwar dawn il-flejjes li jiġu użati għal mikrofinanzjament ser ikonna diskussjoni l wara nofsinhar biex naraw jekk hemmx problema bl-attivitajiet transkonfinali. Aħna pala priorità naħsbu illi dawn it-3 fil-mija irridu nużawhom għalhekk. Iżda rridu naraw x'ser jiġri fih dan il-PPE. Is-Sinjura Steinruck qalet dan bl-aħjar mod huwa programm komprensiv li huwa meħtieġ hija żiedet il-parti tal-innovazzjoni fost iż-żgħażagħ ukoll. Naħseb li huwa approċċ tajjeb għal problemi illi għanna palissa għanna kwistjonijiet ta' innovazzjoni u ta' bidla soċjali x'nitrattaw hawnhekk u jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporters, lir-rapporter u l shadows ta' dan l-approċ pjuttost oriġinali fl-elementi tagħhom u nittamaw illi dan jaħdem tajjeb għal proġetti pilota illi tkellimna dwarhom l-Onorevoli Harkin. Grazzi tassew, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-rapporter il-persuni dejjem jgħidu fil- Eh, aħna dejjem nejdu fil-komitati u fil-parlament illi aħna nishtiq nirringrazzjaw l-rapporter u l-shadows. Dan sewa li jisir imma din id-darba ta' bilħa ħaqqa din il-grazzi għaliex hija s issib ftehim dwar il-proposti kollha illi kien hemm u damet ħafna tistinka biex dan tagħmlu. Ta Aħna napoġaw dan ir-rapport hemm xi kwistjonijiet żgħar imma mhux sar noqgħod nidħol fid-dettalji tar-rapport għaliex dan diġà għamletu ir-rapporter nixtieq fil-prezentazzjoni tiegħi nisħaq dwar il-kwistjonijiet imma nixtieq ngħid illi 99% aħna insodisfatti b'dan kollu. Għandi żewġ kummenti dwar emenda elle aħna għandna kwistjoni dwar it-trattament ugwali f'termini ta' ter f'termini ta' termini marbuta ma' taxxa. Dinja kwistjoni għandha x'taqsam mana biss. Emenda esse aħna konna qegħdin nitkellmu dwar din il-kriżi imma fl-aħħar setta kompromessi jidher illi din ġiet indirizzata. Jiena rrid niżgura li aħna ma nkomplux nirreferu għal din il-kriżi attwali palli kieku sal-2016 u l-2017 din ser tibqa' magħna jiena nittama li dan ma jkunx il-każ dwar emenda o aħna għanna terminu gvernanza soċjali dan huwa terminu ġdid jiena naf li hemm is-sur Bolan wara dan it-terminu jixtieq li dan terminu jkun preżenti hemmhekk aħna ser nappoġġawh imma aħna maħniex ser niffirmaw l-emendi ta' kompromess imma maħniex ser nivvotaw kontrih. Dan huwa terminu ġdid u aħna għandna xi ftit ta' tħassib dwaru. Emenda e Aħna qegħdin nitkellmu dwar eh, drittijiet tal-ħaddiema u jiena naħseb illi aħna rridu nitkellmu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Aħna maħniex ser nivvutaw kontra din l-emenda imma nemnu illi jkun aħjar li kieku nużaw dan it-tip ta' lingwaġġ. L-aħħar punt. Dwar emenda LLL Aħna maħniex noġġezzjonaw hawnhekk imma aħna hawnhekk qegħdin ninkludu lista pjuttost twila. Per eżempju, qegħdin ninkludu atturi tal-ekonomija soċjali u jiena nappoġġa ħafna l-ekonomija soċjali, iżda jien għandi tħassib illi tant ma tantx għandna fondi illi aħna il-fondi irridu nimmirawhom. Jekk ikonna lista twila ta' persuni illi nżidu għama lista li diġà hija pjuttost twila, Em sogru illi eh, l-anijiet jintilfu hawnhekk din il-lista twila. Hemm xi kwistjonijiet żaru ħna, imma apparti kwistjoni marbuta ma' taxxa jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma eċċezzjonali tagħha rapport tajjeb ħafna. Sinjura Deli, imbagħad is-Sinjura Zimmer. E, grazzi tassew, Sinjora President, jina u koll nishtiq nirringrazzja li Sinjora Steinbrook. Għal-ħidma taħħa, naħseb illi flimkien bħala shadows dimna b'mod tajjeb ħafna matul il-proċess kollu, jina dwar dan sodisfatt ammens. Ġew infasla ħafna kompromessi u jiena sodisfatta illi dan il-programm issa qed jisħaq dwar eh, sfida kbira li għana li għagġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. U importanti illi nżidu l-attivitajiet, insaħħu l-attivitajiet illi qed jagħmlu l-NGOs u l-imsieħba soċjali f'dan il-programm. Aħna wkoll qed insaħħu rwol tal-esperimentazzjoni soċjali. Din hija xi ħaġa importanti. Din kienet l-ewwel ħaġa, t-tieni ħaġa li nixtieq ngħid hija din li ġejja u għamennu illi kien diffiċli illi aħna insibu definizjonijiet għal l-imprizi soċjali. Ista dak li għanna illum u d-dimna huwa sodisfaċenti. Jiena nixtieq nirringrazzja nirringrazzjakom għal din l-innovazzjoni politika dan l-approċ li fil ta' dan ir-reba pilastru li huwa iddedikat għaż-żaża. Naħseb li din hija ħaġa tajba immens hija xi ħaġa li aħna tassew irridu nisħu dwarha. Minħabba il-kuntest tal-lum il-ġurnata iż-żgħażagħ fl-Ewropa għaddejjin minn żminijiet ta' sew imwera u aħna neħtieġu lill parlament Ewropew. Neħtieġuh biex joħroġ b'inizjattivi pożittivi biex iż-żgħażagħ ikunu involuti fihom. Issa f'dan il-pilastru għandna dan f'dan il-programm għandna dan il-pilastru illi huwa dedikat mod speċjali għaż-żgħażagħ jiġġielet, jindirizza il-qat u jipprova jagħti aktar garanziji biex jipproteġi l żgħażagħ u jagħtihom ambizzjonijiet. Holm Ewropej. U dinja xi ħaġa fantastika. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Shadows u l-rapporter għal-ħidma tagħhom. Is-Sinjura Zimmer u mbagħad is-Sur Thomas Mann. Grazzi jena nishtiq naħtaf din l-opportunità biex nirringrazzja l sinjura Steinruk tal-ħidma eċċezzjonali tagħha hawnhekk. Kien hemm 93 emendi u rajna li minnhom ħarġu 125 l-emenda ta' kompromess. Dan kien l-ewwel darba li rapport leġislattiv bħal dan għadda minn dan il-proċess u Sinjura Steinruk jistħoq illa grazzi u proset. Dan ir-rapport jiprofa jagħmel tajjeb għan nuqqasijiet tal-Kummissjoni fejn huma ma tawx struttura u għan xira għal rapport tagħhom. Aħna ċarajna aktar l-affarijiet hawnhekk fir-riżultat aħħari tagħna u nittamaw illi l-ħidma tkun tista' tipproċedi b'dan il-mod. Il-grupp politiku tiegħi anke jekk huwa ma ressax ħafna minn dawn l emendi ta' kompromess, xorta waħda ser jappoġġa il-maġġoranza tagħhom meta aħna neħdu l-vot. Fir-rigward ta' dibattitu kollu madwar il-punt tal-imprizi soċjali, aħna ser nagħtu titwila birreqqa għal l-emendi ta' kompromess li kienem qabel ma niddeċidu x'tip ta' azzjoni ser nieħdu Aħna naħsbu illi il-kwistjoni kollha tal-imprizi soċjali irridu nitrattawha baktar, reqqa baktar kritika. Em, bidla fil-paradigma unek, meta mqabla, meta mqabbel mal-approċċ tal-Kummissjoni, sissa l-ekonomija soċjali dejjem deret bħala xi ħaġa illi dan nofsriq bejn il-pubbliku u l-privat. U aħna kritiċi ħafna fil-konfront tal-bidla fil-paradigma unek. Edin naraw ħafna affarijiet pożittivi illi deru biċċar matul il-negozjati u r-rapporter iproponiet numru ta' emendi li dan iqisuh nixtieq għal daqstant nirringrazzja għal fatt illi l-aspett ta' mobilità transkonfinali ġi involuta hawnhekk fir-rapport aħna naħsbu li din hija xi ħaġa urġenti mod partikolari il-prinċipju tal-sħubija tal-partnership u l-proposta li hemm bżonn ta' entità ta' konsulenza fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li aħna naċċettawha u nilqgħuha wkoll. Surman u mbagħad is-Sinjura Schroeter. Grazzi, jiena wkoll sodisfatt li qed nara illi l-ħakna bila unek dan huwa test, test leġislattiv mhux sempliċi rezoluzzjoni jew inkella stqarrija li tiġġustifika il-pożizzjoni tagħna. U għalhekk huwa importanti illi kulħadd jiġbed ħabel wieħed. U jekk dan jiġri huwa grazzi għal kulħadd. Nixtieq nisħaq dwar żewġ affarijiet. Dan iwieġeb għal dak li qalet is-Sinjura Harkin dan jinkludi l-imsieħba soċjali u jina naħseb li huwa importanti illi aħna mhux biss ngħidu li dawn għandhom ikunu involuti u madwar il-mejda tan-negozjati imma għandhom jiġu integrati b'mod strutturali u rridu inħadnu rabtiet ma' soċjetà ċivili li tinvolvi l-imsieħba soċjali u numru ta' organizzazzjonijiet oħra. Aħna ma konniex niksbu daqshekk informazzjoni kieku ma kenniex dialogu kostanti u strutturat mal-imsieħba soċjali forsi ma wieħed ma ma jkunx irid li kollu daqshekk kuntat mal-organizzazzjoni soċjali ma joġbuħx kollha bħala membru tal-Parlament Ewropew. Imma hekk għandu jiġri. Għaliex hekk biss nistgħu niksbu riżultati deċenti u naħseb taħt l-emenda zeta zeta zeta hemmhekk sibna riżultati tajbin irridu niżguraw illi il-flejjes li diġà jeżistu jiġu allokati blaħjar mod. Irridu narfu li hemm bżonn nistabilixxu l-prioritajiet u dawn għandhom jinżammu. Dan għad neħkem il-darba fil-Kumitat tal-Impjiegi. Ma rridux li l-affarijiet jitħallew għarrajhom. U noqogħdu nikkunsidraw lil persuni bħala membri ta' ġenerazzjoni mitlufa Imbagħad il-sħobijiet transkonfinali jures huma importanti wkoll Filip saħaq dwar dan aħna dwar dan irridu nkomplu nitkellmu fil-PPE jures huwa qasam importanti immens. Sħobijiet transkonfinali huma parti importanti biex aħna nuru il-valur miżjud Ewropew u għalhekk irridu nipromovu jures. Ma nafx minn fejn ġejjin il-fondi l-affert mhumiex daqshekk ċari hemm fondi minn tal-Kummissjoni u dawn għandhom jiġu użati maħniex nitkellmu dwar illi u linja budgetarja ġdida imma li nużaw il-flejjes li diġà huma hemmhekk, diġà huma disponibbli. U għalhekk jiena nixtieq nara kif ser ta' il-ħajja dan il-programm juris diġà kellna kummenti mill-imsieħba fejn intqal illi jekk dan ma jkomplix jimxi l qoddim xi ħaġa li rnexxiet ser titpoġġa f'riskju. Għandna sisin b'saħħithom u naħseb li ser niksbu ħafna jekk aħna naqblu. Il-fatt li għandna daqshekk numru kbir ta' kompromessi naħseb illi huwa xhieda tal-fatt illi gruppi politiċi ħadmu flimkien. Is-sistema bix-shadows ukoll il-membri li nataw tarif fuq bażi kontinwa Naħseb li dan kollu ħadem tajjeb u jiena ninsab ħerqan biex nara x'riżultati serjati tan, ser, serjati dan il-proċess. Nixtieq nifraħ l-rapporter tgħid il-President, il sinjura Schroeter, iva jistħoq illa dan il-proċess kollu għaliex dan kien proċess strutturat immens. Illi jena biex naslu fejridna naslu, hekk għandhom ikunu l-affarijiet jekk nifutawx fuq 300 emenda jew jekk iċ-ċifra oriġinali kienet mod un bat aħna niksbu riżultat ieħor. Jew jekk konniex abbozz koerenti, l-affarijiet hekk għandhom isiru jina żgur li ser niksbu maġġoranza fil-kumitat. Għaliex kulħadd għamel dak isforz żejjed. Dettalji importanti bħal dawk li semmew Missur Bulon ġew adottati hawnhekk u dan kien tassew importanti matul il-proċess ta' negozjati nafu li dan l-istrument huwa kontroversjali hawnhekk mod partikolari taħt l-MFF u aħna għandna pożizzjoni b'saħħit hawnhekk, pożizzjoni ċara li tikkonforma ma dak illi jridu n-nies mod partikolari f'dak li għandu xaqsam il-qat fost iż-żgħażagħ. Jiena nappoġġa wkoll il-qsim tal-fondi mod partikolari fir rigward tal-fondi ta' jures naħseb li qbadna l-aħjar triq dan ser jiġi finanzjat mir riserva u dan jieċara l-fatt illi dan qed jagħti priorità lil attività li għaddejja bħalissa u jagħtiha priorità fuq ir-riserva u din hija xi ħaġa leġittima. Hemm punt wieħed li aħna ma nistgħux nappoġġaw. Dan għandu x'jaqsam mal-fatt illi m'hemmx definizzjoni ta' innovazzjoni soċjali. Dan għaliex l-innovazzjoni soċjali huwa qasam illi għadu taħt prova u billi ndaħlu d-definizzjonijiet wieħed ikun qed jillimita il-possibilità ta' esperimentazzjoni. Il-bqija tar-rapport jiddetermina min ser jieħu l-flus taħt liema kondizzjonijiet u skont liema perċentwali. Dawn huma affarijiet tajbin jingħad illi huwa stipulat illi il-flejes ma jistawx jintefqu fuq l-istess affarijiet imma dan l-istrument mandux ikun ristret minħabba dawn id-definizzjonijiet. Aħna neħtieġu l-kapaċità li nirreaġixxu u jekk id-definizzjoni tkun restrittiva wis dan ovvjament ma jgħinx. Jiena ma naħsibx li huwa meħtieġ illi dan isir fi rigward tal-istrument u għalek nishtiq illi intom tikkonsidraw jekk dan huwiex meħtieġ jew le. Sinjura Estrella mbagħad is-Sinjura Sinclair. Grazzi ħafna Sinjura Ċer. Nixtieq nibda billi Jiena ntenni l-kommenti tal-kollegi tiegħi li vera faħru għal-rapporter, jina naħseb li wetqet xol vera eccellenti dan il-rapport huwa wieħed importanti ek kif il-numru ta' emendi jistow juru kif ukoll il-numru ta' kompromessi li inkizbu. Nixtieq jiena niġbet l-attenzjoni ta'kom lejn l-emendi li eh, komitat eh, ressa jena naħseb li dawna għanna napoġawm l emendita FEM l-Unjoni Ewropea għanda tadatta il-qafas leġislattiv tagħha għal ħtiġiet ġodda skont il-leġislazzjoni intelligenti u eh, għanna nikkonsidraw riski ġodda għas saħħa u s-sigurtà eh, tal-ħaddiema. M'għandniex aħna ninsew lanqas il-bżon li ikunem bilanċ bejn il-ħajja u d-dinja tax-xogħol kemm bejn in-nisa kif ukoll l-irġiel. Aħna wkoll nappoġġjaw il-programm li jippermetti li kunem iktar flessibilta, iktar appoċ għal dawk li għandhom familja u iktar miżuri ta' appoċ għal lif um, kemm għal missirijiet kif ukoll għall lomijiet Għanna napoġġaw ukoll l-intraprenditorija tan-nisa u tajjeb li inkatru u numru ta' nisa impiegati kif hemm miktub fl-Istrateġija Ewropa 2020. Fl-2010 il-Parlament u il-Kunsill ħolqu l-istrument makrofinanzjarju sabiex l-intraprenditorija tan-nisa tiġi imħedġa u sabiex nġildu kol kontra il-faqar. Sabiex nala u importanti ħafna li l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun jikun inkluż f'dan ir-rapport pala parti mill-innovazzjoni u il-bidla soċjali. In-nisa jagħmlu parti importanti ħafna tas-soċjetà tagħna u dawna jagħmlu parti fl-innovazzjoni u l-bidla soċjali wkoll. Grazzi ħafna, Signora McIntyre, um, wara Signora Sinclair. Grazzi ħafna, jiena nifraħ ir rapporter għal-ħidma tagħha Iva forsi eh, ma naqbilx mal-maġġoranza ta' dan ir-rapport imma wet qed ħidma ferm eċċel tajjeb eh, ħidma diffiċli dawn il-kwistjonijiet huma importanti għall-Unjoni Ewropea jiena qed nara problema fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-implementazzjoni sproporzjonata fir-Renju Unit eh, jeżisti il-Gvern tagħna iva eh, implementa l-liġi tal-Unjoni Ewropea b'mod iktar sever mill-bqija tal-Ewropa tnużaw aħna l-kelma gold plating. L-Unjoni Ewropeja m'għandix mekkaniżmu sabiex il-bqija tal-Ewropa jikkonformaw ma l-istess standards bħal l-Parren Unit u għalhekk jiġu affettwati b'mod negattiv l smi stana kif ukoll l-impjiegi. Iva hemm aċċess eh, dajjef eh, għal finanzi eh, fir-Renju Unit għal negozji żgħar għal mikrokreditu minn dawn il-SMEs. Il-gvern tagħna donnu iktar involut fl-Unjoni Ewropea. Imma u iktar involut u mhux qed jaqbes għal ħaddiema tar-Renju Unit Għonek għanna zewċ rappresentanti Sur Benjer, u Sur McIntyre eh, li huma MPs mis soċjalisti imma ma tkellem dwar il-pozizjoni tal-gvern forsi jett dawna eh, jistaħbu wara il-komitat tagħhom il-gvern tar renju Unit iva irċieva ħafna kritika f'dan ir-rapport speċjalment eh, eh, zida fil-budget eh, fi żminijiet ta' storita għal darbohra dan il-Parlament istituzzjoni li vera ma jifimx il-tifsira tal-awtorità dan il-Parlament jgħod ħabbar fuq l-awtorità imma kull kumitat li nattendi nara li hemm żidiet fil-budget fejn jixtiequ li mbagħad il-bqija inaqsu. Inti trid vera timxi mill-klim għal-azzjoni dwar l-implementazzjoni tar regoli ta'kom u in-nuqqas ta' valutazzjoni ta' pat tal-SMEs l-ammont ta' emails li jiena nirċivi kull ġimgħa u l-SMEs li jgħidu li jekk eh, tista tridu tridhom trid titwaqqaf l-Unjoni ma jistgħux ikomplu jkatru l-burokrazija li dan il-post jipproduċi għax qed ibatu l postijiet ta' xogħol u naħseb li dawn qed jaffettaw pajjiżi oħrajn qed smajt l-istess eh, mill-ċittadini Irlandiżi huma vera samdejqin ma jifilħux jisimaw iktar um, u ma jistawx jifmu il-għala hemm iktar burokrazija. Signora McIntyre, grazzi ħafna Signora President, jiena naħseb li Iva nista najċer dakom li la s-sur Cameron, la s-sur Clegg et isseħu fuq l-appoċ ta' Sinjura Sinclair. Għalek nista naddi għal-punt li mis imma dawn il-punti kienu fuq il-punt li mis fuq l-agenda tana, mux dan il-punt. Imma nsama, e netkellem fuq il-punt li jett netkellmu dwar nishtiq jena nir-ingrazzja rapporter għal-ħidma taħkam ħafna mendi li saru ħafna kompromessi u vera aħna napprezzaw il-ħidma tiegħek il-grupp tiegħi jilqalgu il-proposti tal-Kommissjoni u il-kontinuità tal-programm li tiġu proposti, speċjalment proposti għal zida fl-azzjoni fuq l-innovazzjoni soċjali u l-esperimentazzjoni. Emmek hemm opportunità li l-istati membri għamlu skambju tal-aħjar prassi għalkemm aħna ma resaqniex l-emendi fuq dan id-dossier aħna qed ninkwetaw fuq l-emendi jew il-kompromessi proposti. Iva, dawna qed insibu għam diffiċli ħafna li napoġġaw budget imkattar lantana m'għandux ikun li nonfu iktar imma li nonfqu inqas b'mod li huwa iktar effettiv. Aħna wkoll inkwetati Iva nistaw najdu li nappoġġaw l-intenzjoni imma imxi oqsma fejn aħna nazbu li eh, l-azzjonijiet dawn qed jidduplikaw il-programmi li diġà jeżistu pal pereżempju Juris qed naħsbu li dana se jikkompeti ma' servizzi nazzjonali ta' impjieg tal-Istati membri għanna u kol xie tħassib dwar il-raba access għazzazax eh, ġifiri eh, dan il-program Ivan ixtiqu napoġġaw u najdu li vera napoġġaw l-inizjattiva sabiex iż-żazax jisibu xol imma rridu aħna nifukaw fuq is-suq tax-xogħol orizzontali u ma mhux taqsimiet eh, eżistenti għalli bekk nkunu nistgħu nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod aħjar. Hemm numru ta' kompromessi li aħna vera kuntenti li u lessin li nappoġġawhom speċjalment fil-qasam tal-mikrofinanzi U nirrikonoxxi jiena li il-maġġoranza tal-gruppi huma favur il-kompromessi imma xtaqt jiena nisħaq fuq il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi u nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal darb'oħra għal ħidma tagħha. Grazzi ħafna, grazzi. Issa se nerġgħu ngħaddu lura lir-rapporter Iva. Mbagħad hemm xi affarijiet li nixtieq nżid fuq il-kuntest. Grazzi ħafna Grazzi, l-ewwel qabel kollox vera ħaġa sabiħa li qed nisma' dawn il-kummenti pożittivi imma jiena nixtieq uh, ukoll li uh, dan il-fer jiġi indirizzat għal dawk li ħadmu ħafna fuq dan ir-rapport. Jiena bażikament ħanaddilhom il-ferħ dawk li ikkontribwixxew jistgħu jikkonfermaw li aħna ippruvajna nieħdu bis-serjetà il-kummenti tagħhom u ħafna minna irnexxielna nimxu sabiex insibu triq tan-nofs xi gruppi politiċi ikkritikaw xi punti partikolari imma laqas ippruvaw jagħmlu kompromess fuq xi ħut minn dawn il-punti. Jiena naħseb li inti se tara li aħna lesti li nikompromett li naslu l kompromess u tistgħu taraw dan fil-emendi tagħna pereżempju hemm il-punti dwar in-nisa dawn huma riflessi hemmhekk f'dan ir-rapport. parti konsiderevoli tal-programm URES, issa spiċċat fil-programm ta' ċittadini u aħna idna wkoll li Niġildu kontra il-diskriminazzjoni u li kunem l-egwaljanza dawn għandhom jagħmlu parti importanti, għandhom ikollhom sem importanti tal-programm tagħna. Irridu niċċaraw kol punt ieħor jekk nixtiequ aħna innaqsu il-qat fost iż żazax mela jekk hemm xi ħadd li se jgħid li inti tista' timxi minajr inizjattivi, eh, ħaġa mhux realistika, ovvjament għandna bżonn li jkollna l-proġetti konkreti. Għat minna jista jahli l-flus hawnhekk fl-Europa irridu aħna nkunu konxji tal-situazzjoni tal-budget, imma rridu nibatu sinjal u kol ċara unek. Intqal ħafna dwar it-naqis tal-qat fost iż-żazax imma ma sar xejn konkret u ċifri qed juru dan dwar id-definizzjonijiet dawna inkludejnijhom għax aħna ħsibna li kellna bżonn noħol u il- li eh, kena bżonn li nagħmlu l-affarijiet ċari. Fl-intrapriża soċjali hemmhekk ukoll irridu nkunu ċari, jiġifieri li eh, għandna bżonn noqogħdu attenti għad-dettalji m'għandniex nagħtu l-flus lil dawk li eh, mistoqlomx dan il-flus u tajjeb uh, li nikkonsidraw dawn il-punti aħna u nfasslu id-definizzjoni. Jiena li l-kollegi nixtieq ngħidilhom li aħna iva fassanna l-kompromessi fuq il-sħubi transkonfinali u l-finanzjament ta' dawn u dwar l-attivitajiet soċjali u kol il-finanzjament ta' Juris u il-leverage li għanna bżon dawna matiċ mill- eh, programmi l-oħra ma mir-riservi tal-Kummissjoni ma xtaqniex aħna naqtaw il-budgets tal-programmi l-oħra għalhekk nixtieq jiena nitlobkom tappoġġaw dawk il-kompromessi bekk jikunu jistgħu jgħaddu għada. Nixtieq ngħidilkom li din il-diskussjoni kienet ferm eċċellenti nixtieq nirringrazzjakom għall-kummenti li jintkom għamiltu. Iva tistgħu taraw aħna kemm għamilna sforzi, kemm ħadna sforzi eh, u tistgħu tarawhom dawn l-sforzi fil-pożizzjonijiet dettaljati li aħna ippreżentajna irnexxielna aħna nagħmlu progress hemmhekk. Grazzi ħafna lir rapporter Iva ħanivvutaw għada fuq dan it-test, fuq dan id-dokument. Xtaqt nagħmel tliet punti jiena, punt minnhom fuq il-vot xtaqt jiena u koll nġbet l-attenzjoni tal-koordinaturi għonek u nishtiq namel zewċ punti addizjonali mela l-ewel punt. Meta niġu biex nivutaw fuq il-rapport għada, naseb li dina tkun l-ewel bazi leġislativa. Ġifiri aħna l-ewel kumitat li se jagħmel dan ma nafx jekk aħna se nkunu dawk li se jittestjaw kollox bħal fnik tal-indi imma aħna se nkunu l-ewwel kumitat li ħajapplika ir-regola. Aħna mhux se nippruvaw noqogħdu nantiċipaw il-ftejmiet fuq il-budget. Ġifiri, kull darba li jkollna xifra, ċifra ħajkun hemm parentesi kwadra u jekk se jkun hemm xi eh, kompromess li fih ċifri mhux ħa nivvutaw fuq dan iċ-ċifri. nerġa' nirrepeti dan il-punt għada ħalli ħadd ma jkun inkwetat dwar il-fatt li mhux se nivvutaw fuq xi emenda partikolari. Mbagħad dwar l-ewwel qari u l-kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu man-negozjati hemm naqra problema hawn hemmhekk. Il-prattika tagħna li inti ikollok trialogu, trialogu li huwa bbażat fuq il-mandat mill-Kumitat tal-Impjeg u um, il-vot aħjari dana jiġi finat għal plenarja u jiġu konsidrati l-emendi u l-kompromessi għalli bekk jista' jintlaħaq ftejm waqt l-ewwel qari din kienet il-prattika in-normali tagħna u dejjem ħadmet sissa. Kien hemm kumitat li aħna naħdmu mill-qrib miegħu xtaq juża xtaqt juża proċedura oħra fejn inti tivvota fuq l-emendi imma ma jkollokx il-vot aħħari fuq id-dokument. Meta kellna il-laqa il-biraħ mal-Presidenti tal-Kunta tal-Parlament, jina għajjimtu dan il-punt u um, huwa għalli li qabel ma nkunu nistgħu nsolvu din il-kwistjoni irridu aħna nafsu fuq il-bażi leġislattiva tagħna sabiex eh, nkunu nistgħu nerġgħu niftħu diskussjonijiet mal kunsill Għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li għada nivvotaw fuq l-emendi kif ukoll fuq ir-reżoluzzjoni imma ma nivvutawx fuq ir-reżoluzzjoni leġislattiva. Jiġifieri ħajkollna vot wieħed li se jitwarrab mbagħad jista' jkun li għan votaw fuq u f'Lulju jekk ikollna aħna il-mandat u um, direzzjoni tradizzjonali tal-Kumitat Empl tkun id-direzzjoni normali li nieħdu jew inkella wara trialogu wara l-proċedura ta' negozjati nerġaw niltaqgħu bħala kumitat u nistudjaw ir-riżultati tat trialogu għalhekk għada aħna għan nivvotaw fuq il-120 amenda ta' kompromess sa' TTTT ħames tez Umbaħt l-abbozz tal-proposta leġislattiva nivvotaw hemmhekk imma mhux nivvotaw fuq eh, il-proposta leġislattiva kollha kemm jiġifieri mhux se nieħdu l vota ħari. Iva naf li qed nitkellem dwar ħafna burokrazija, ħafna aspetti tekniċi tistgħu intkom tifmuni tabboġġawni iva jidher li dan huwa l-każ għalhekk nixtieq nirringrazzjakom it-tielet kumment li nixtieq nagħmel. Kif tafu? qed nitkellem dwar ir-rapport ta' Juta Stanrik aħna użajna servizzi legali tagħna għax min qed jgħid li qed nużaw l-affarijiet li ma kinux awtorizzati u servizzi legali qalu li iva dan huwa minnu u r-rapport kellu raġuni ġifieri nixtiequ nifirħu servizzi legali għal dil ħidma tagħhom. Maħna tlabna wkoll servizzi legali mistoqsijiet oħrajn dwar Jures dwar Jures li nixtieq ngħid huwa li aħna kellna regolament fejn il-Parlament ma kellux setat ta' kodeċiżjoni. Alex kont dan ir-regolament ċess u numru ta' inizjattivi sabiex il-programm Jures jiġi implementat. U issa il-Kummissjoni tixtieq tbiddel dawn il-miżuri ta' implementazzjoni għal programm URES mingħajr marmorru lura għal regolament innifsu. Imma fir-regolament il-bażi legali imbidlet u issa r regolament huwa mmexxi minn kod deċiżjoni servizzi legali għallu li għanna raġun il-Kommissjoni Ewropea ma tistax tbiddel dawn il-miżuri ta' implementazzjoni għal programm AFAS meta il-bażi legali tinbidel għal program għalek jiena l-Kummissarju fissimkom ħa najdlu li il-miżuri ta' implementazzjoni ma jistawx jinbidlu għal jures qabel ma jkun hemm deċiżjoni formali jew permezz ta' kodeċiżjoni deċiżjoni mal-Parlament. Jekk inħarsu lejn ir-regolament ta' bażi. Għalek issa nixtieq niskuża ruħi tal-li qed nagħmel dan hawnhekk fil-kumitat fil nara li Iva l-coacher, Sur Shooter kontent. Eh, Għalek, eh, aħna se nivvutaw fuq il-rapport sa' Signora Stanek għada. Issa se naddi l-mikrofonu l-Signora McIntyre għal-punt li jmiss fuq l-emendi. għal-rapport tagħha. Abbozz eh, ta' opinjoni dwar l-SMEs, kompetitività dina opinjoni għal-Kumitat e-Train. Thank you, Mr. McIntyre. Um, Grazzi, Signora President, mela, l-ewel najt nishtiq nibda billi verament nirringrazzja l-Shadow Rapporters għal-ħidma tagħhom fuq dan, kif ukoll għall-appoġġ kollu li tawni. Kienet ħaġa ċara li dan huwa suġġett importanti għalina il-koll. U jina verament grata li irnexxinna Eh, indewmu ftit il-votazzjoni fuq din l-opinjoni ġviri sax posponija sax xar id-dieħel sabiex inkunu nistaw naħdmu kif suppost fuq il-kompromessi. Il-tekst wasal lura mit-traduzzjoni fit-tmim tal-ġimgħa li għaddit. U aħna verament ma li nistaw niġbru fl-imkien blaħjar mod eh, għal dan it-tekst Għalek nishtiq nirringrazzja l kulħadd partikolarment lil Phil Benjen minn West Midlands għal l-appoġġ tiegħu u għal nishtiq nirringrazzja l kulħadd għal qbiltu fuq il-posponiment. Għawek għaw 62 emenda U bħalissa qegħdin naħdmu fuq kompromessi u aħna nittamaw li ħankunu nistgħu naqsmuhom ma' kulħadd e, biżejjed ħin qabel il-laqa ta' shadows u mbagħad is-segretarjat isolvi l-kwistjonijiet kollha. Kien hemm naqra problema bit-traduzzjoni naħseb anke dak li huwa il-ħinijiet. Iżda nixtieq ngħid ukoll li l-emenda 23 li kienet tas-Sur Pupakis il-tekst bil grik ġi tradott lura biex jgħid li konna qegħdin intejbu l-aċċess għall finanzja tal-mezzi tal-mezzi tax-xandir. U di suppost SMEs qed nitkellmu fuq l-SMEs hawnhekk u din ġbir inkwetat ħafna nies imma ranġajnija. Għalhekk xtaqt ngħidilkom fuq dan il-punt ħalli jekk tkunu qed taraw l-emendi fil-kompromessi tkunu tistgħu tifmu naqra sitwazzjoni. Ġvina qed nittama li ħanħorġu bi kompromessi li ħajkollhom appoġġ wiesa' għalek din hija opinjoni importanti ħafna u jina verament nistama li eh, namlu kollox kif suppost. Grazzi l kulħadd. Eh, Mux Binjon. is Binjon. Skużawn il-kollega tiegħi kienet eh, tfixkilni. Iva. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura McIntyre għall ħidma tagħha u l-kooperazzjoni fuq dan ir-rapport partikolari kienet kooperazzjoni verament eċċellenti. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-President tal qablet li nipposponu l-vot, aħna rċivejna traduzzjonijiet naħseb tard il-ġimgħa nofsinhar. senar Jew forsi anka l-ħamis wara nofsinhar m'iniex ċert. Iżda ċertament wara li kont laqt minn hawn biex imur lura eh, fir-Renju Unit. Aħna naħsbu li dinja opinjoni importanti u huwa importanti li konna biżejt ħin li niddiskutuha kif suppost għaliex huwa ċar li għandna numru ta' emendi fuq eh, fuq l-istess biċċiet, fuq l-istess paragrafi u ħajkonna nagħmlu xi forma ta' kompromess. Għawek għaw numru ta' emendi li huma pozitivi ħafna, li aħna ħan nappoġġawhom. Iżda Iva għanna bżonnom dawn il-kompromessi, partikolarment fuq paragrafi 2 u 6. Hemm ħafna emendi fuq il-paragrafi 2 u 6 li huma pożittivi li jgħatu kontribuzzjoni l-opinjoni u naħseb li rridu ninkorporawhom fit-tekst li nistgħu l-kol naqblu fuqu. Iva, l-emendi ta' Sur Pupakis għajmu xi konfuzjoni fost l-staff tija, iżda jiena kuntent li issa solvejna l-kwistjonijiet. Issa l-emendi ta' Sinjura Schröter, partikolarment 12 u 34, huma emendi nixtieq nirreferi lura għalihom l-emenda 12 eh, naħseb li naqbel mal mal-kontenut ġenerali tal-emenda, iżda traduzzjoni bl-Inglis twassal biex eh, ikun diffiċli biex nifmuha eżatt. Għalek, forsi għal dik l-emenda nishtiq infassala naqra ħjar. Issa, l-emenda 34 ta' Sinjora Schroeter għandi mistoqsija fuq din l-emenda. Għalli xina ma konċ konxu mill-Osservatorju Ewropew, il-ċentru Ewropew għal monitoraġġ dan jeżisti? Jew tekst ġenerali? Din hija entità li teżisti? Jew kellet nitolbu li noħolqu organizzazzjoni ġdida. Għandi punt ukoll fuq emendi 13 u 14 issa daw ħallu barra it-tekstana. U din kienet diġa eh, parti mit-tekst, mit-tin minn l-abbozz tal-opinjoni ta' Sr. McIntyre, imma tħallit barra mill-emendi. u jena naħseb li dan huwa żbal ta' tfassil, għax la ġew inklużi, laqas ġew esklużi. Dawn huma l-emendi 13 u 14, aħna kikun nappoġġawhom. Iżda ma nishtiqux li zieda tal-sfiża tal-finanzi tkun imneħħija ġik bilna fuqa, issa fuq l-emenda 18. Jina naħseb li kwalunkwe forma ta' regolament jista' jkun ta' pi, għalhekk jiena ma nistax nappoġġa il-tekst li hemm fil-bidu tal-emenda 18 għax anka li zjed regolamenti neċessarji huma Eh, ta' pis, jini li immexxi negozju żgħir eh, għal ħafna snin. U ċertu regolamenti iva huma neċessarji eh, u ma ta' pis mhux tagħmel jina naħseb li l-koll nistaw naqblu li għanna bżon regolamentazzjoni aktar sempliċ, aktar effettiva, jizid faċu għet jimplementaw li tista' twassal livelli ta' kwalità aħjar għal ħaddiema fil-waqt li għal min ħaddem ikunu jiswew inqas flus u jkunu aktar effettivu. Naħseb li jissa mixin fil-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna. Signora Zagner, Un bat Signora Sinclair. Grazzi ħafna, Sinjora Presidenti jina nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-li verament fil laqgħa ta' Shadows li provat tikkunsidra il-elementi proposti differenti ħafna li waslula. Ida rritom kolla u nishtiq fil-fat intenni dak li ntqal fil-bidu. Li għall-inqas issa li posponejna l-affarijiet nistaw nirilassaw ftit. Il-Kumitat itre ħajkun qed imexxi fuq dan. U issa nistgħu nduru l-emendi kollha u nsibu il-kompromessi neċessari. Issa fuq is-suġġett li qed nittrattaw hawnhekk, nixtieq nifoka fuq żewġ fuq żewġ temi partikolari. Il-ħarsin tal-impjegati l-ewwel nett u rridu nżommu f'moħħna li rridu naqsu l-pis amministrattiv. Iżda m'għandniex nippermettu li jkun hemm soċjetà ta' żewġ klassijiet. Aħna għandna ġviri fejn hemm e, eh, l-SMEs u n-negozji il-kbar. L-SMEs ma nix nużawhom biex nimmina mazzaw ir-regolamenti li għandu x'jaqsmu mas-saħħa sigurtà. Il-ħarsien ta' l-impjegati hija xi ħaġa li trid tiġi rispettata. B'mod partikolari għal dik ir-regola ta' one in one out. Din jidher li sabaħa ħafna ma jiena xettika għaliex ma rridux nispiċċaw nitilfu il qalib u l-ġbejna. U fuq dan, xtaqt ngħid ukoll li miex każ biss tal-vantaġġi ekonomiċi għall-SMEs Iżda wkoll il-benefiċċju kbira l-ekonomija kollha kemm permezz ta' saħħa u sigurtà u l-istudji fil-fatt e, juru prova ta' dan. Issa t-tieni aspett li xtaqt nenfasizza. Din hija l-importanza tal-SMEs. F'termini li ġvija dak li huwa l-innovazzjoni għal ġejjieni u s-sistema doppja ta' taħriġ biex niprovdu aċċess li zaza għal edukazzjoni taħriġ u impjiegi fl-SMEs. Aħna rridu nipruvaw li dan nifaċilitaw u namluħ possibli. Mux biss billi nippermettu l-nis li jaqtaw l-spejjes, ġviri jiġifieri naqsu l-burokrazija, aċċess għall-impjiegi għal żaża hija xi ħaġa li verament irridu ntejbuha u l smis huma innovattivi ħafna. Huma verament jagħmlu ħafna eh, għal tkabbir ekonomiku, jagħmlu ħafna affarijiet ġodda wkoll. U għalhekk l-aspett ta' taħriġ professjonali verament irid jiġi inkluż f'din l-opinjoni, grazzi. Sinclair, puis Madame Schroeter, et puis ensuite... Grazzi, Signora Sinclair, mbagħad signora Shooter u il-lista tal-kelliema. Grazzi ħafna, Signora President. Kif ukoll grazzi li Signora McIntyre għal din l-opinjoni. U ma nasibx li hija sorpriża li jina ma ma, ma naqbilx maħħa, ġbir naqbel maħħa fuq ħafna affarijiet, dan huwa tentattiv tajjeb ħafna li tipprova tiftaħ id-dibattitu dwar il-problemi li jfaċċaw l-SMEs, probabbilment mhux biss fir-Renju Unit, iżda fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U jiena u jiena wkoll għaliex ikollak hemm ħatnej li aħna mill-West Midlands, probabilment irċivejna aktar il-menti minn għant nies probabilment jien irċivejt iżjed minna xi immur niltaqa' magħhom direttament. Iżda aħna bħassur Benjen eh, nifmu il-problemi li il renju Unit mhux biss il-West Midlands u għasmu biss il-Renju ma l-Unjoni Ewropej jiffacċaw. Iżda, Sinjura McIntyre, int parti tijak jieġi jajt li nistaw ninfluenzaw l-Europa u inti għawek għandek opinjoni għalkemm hija interessanti, interessanti li dan il-partit li tant ixtieq jagħmel bidla qas biss għandu membru sħiħ ta' dan il-kumitat nixtieqek eh, tispjegali. Iżda kemm minn dawn l-affarijiet fil-fatt iseħħu għaliex hawnhekk hawn ħafna paroli sbieħ, iżda ma tantx hawn azzjoni u tnejli aħna fl-2009 Ipprovajna noħolqu federazzjoni ta' negozji żgħar, ġifieri eh, elezzjoni ta' fuq livell Ewropew, laqa ta' politika, u jiena naħseb li jintu tiftakru daqsi il-manifesto tagħhom li tawna. U intqal l-ewwel net hekk joġobkom tibqgħux tindaħlu minnaħa tal-Unjoni Ewropea fil-leġizlazzjoni u issa tliet snin wara għanna ħafna iżjed leġizlazzjoni eh, li affettwaw in-negozji żgħar. Jina kont prezenti għal FSB fejn l-ex-Ministru tal-Finanzi George Osborne ma tkellimx fuq li zjed affarijiet importanti fuq fejn mandux is-setta u intom it tnejn inti u mm, Sinjor McIntyre u inti Sur Benjen tridu fil-fatt tibdew titkellmu fuq dan għax jekk intom qed li l-affarijiet jistgħu jaħdmu intom ah sissa mintom xittirnex u anzi qed tfallu b'mod gravi. Simplement rappelé à madam Sinclair. Mela qabel ngħaddi l-kelma li Sinjora Shorter, Sinjora Sinclair, jiena nixtieq ngħidlek li l-alternates f'dan il-komitat huwa part integrali tal-komitat u memx diskriminazzjoni bejn membri sħaħ u l-alternati. Aw regola ta' non-diskriminazzjoni li aħna napplikawha f'dan il-qasam. Għana sur sogum li PPE li huwa rapporter fuq statistika importanti u rapport fuq l-statistika u l-kollega tagħna mill-SND li huwa ir-rapporter għall-aċċess ta' xi pubbliku. Iġbija ma nagħmlux dawn l-osservazzjonijiet li mandomx postom għawek f'dan il-komitat. Mela, Signora Schutter, grazzi ħafna. Jina nishtaqt nifraħ l-rapporter fuq il-ħidma tagħha. Aħna kena l-ewwel laqatana. U għal kem għal dak li huma għal dak li huma l-emendi Eh, jien ippreżentajthom bil-Ġermaniż. Eh, jista' jkun li għalhekk fil-fatt kien hemm dawn il-problemi, kien hemm problemi bit-traduzzjoni. Jina ma qatx indurhom fid-dettall biex noqgħod niverifika jekk l-affarijiet ġewx tradotti kif suppost għall-Ingliż, imma issa nagħmel hekk. il inwieġeb il-mistoqsijiet li waslu minnant il-kollega jina qed nisena bil-ħerqa li konna negozjati kostruttivi u jina nittama li saħajkonna konna bizzejiet ħin biex namlu dan u aħna palmarajta palmarajna f'okkażjonijiet oħra dan jista' wasal suċċess kbir. Sinjura Sinclair tixtieq tagħmel point of order? Iva. Jienina, inti semmejt ismi allura jien għandi dritt nwieġbek. Il-punt huwa li jekk hemm assolutament l-ebda differenza, għalfejn hemm differenza, għalfejn għandna kart, kart tabelli b'kulur differenti, jekk m'hemmx differenza. Għaliex dan juri għal darboħra l-burokrazija tal-Unjoni Ewropea, l-unika differenza tiġi għal votazzjoni. U jiena nittama li inti tiġi trattata bl-istess mod fil-kumitati l-oħra tiegħek. Issa dwar kemm tista' titkellem, kemm jista' jkollok rapporti, eċċetera, m'hemm ebda differenza fir-rwol. Mela, għalaqna il-kellima. Signora McIntyre, tista titkellem issa, jitirġa. Issa, il-votazzjoni fuq dan it-tekst ħajkun post-post għalix il-kumitat itrew kol għamil posponiment. Il-traduzzjoni tal-emendi u appunt li fil-fat għajjem minħatiħor ħaddieħor ukoll. Skużawni għal dawn il-kundizzjoni li naħdmu fihom din id-darba, iżda raġuni hija li mill-aħħar plenarja, il-perjodu ta' bejn il-plenarji kien qasir ħafna. U ma kenniġ bizet jien biex nagħmlu traduzzjoni. U jina nittama li permezz tal posponiment tal-votazzjoni nkunu nistgħu nindirizzaw din il-problema. Mela, rapporter nadilek il-ħelma biex kelma biex tikkonkludi. Grazzi. Mela, nixtieq niġlura fuq numru ta' affarijiet. Signora Sinclair forsi interessata li tkun taf li l-alleanza ta' negozji żgħar Ewropea hija qed tappoġġa din l-opinjoni u ħarġu starija tal-istampa, ġviri taħsibx li mannix l appoġġ tagħhom. U huma jirrappreżentaw il-federazzjonijiet kollha differenti, inkluż l-FSB. Inti diġa semmejtu. Jiena naċċetta bisħieħ li aħna maħniex u m'għandniex innaqsu il-ħarsin tal-ħaddiema li għan li konna żewġ klassijiet ta' ħaddiema. U jina kontet nistaqsi, jek nista' nagħti eżempju qasir ħafna ta' fejn it tnaqqis tal-burokrazija għamlet differenza kbira pala persu, persuni li għandhom eh, negozji żgħar fil-Renju Unit kellna sistema vera komplikata biex iħallsu n-nies fejn trid timla il-formuli biex tikkalkula l-ewwel net it-taxxa, mbagħad il-National ehm, Insurance u stajt taħli ħafna sigħat biex tagħmel dan. Imbagħad il-gvern ħareġ CD li inti tinstallaħ fil-kompjuter tiegħek u jikkalkula għalek kollox xu u xi ħaġa li jiena kont indum nofstanar biex nagħmilha illum il-ġurnata ndum nofsija. Iġri dawn huma tip ta' affarijiet li għandna niksbu fl-Ewropa kollha kemm hi. Għaliex dan il-mod inkun qed niffaċilitaw il-ħajja u s-sidin tan-negozji ikunu aktar eh, probabbli li jimpjegaw in-nies. Iġri f'din id-direzzjoni nixtieq nimxi. Iżda nixtieq nirringrazzja Shadows minn qalbi għall kooperazzjoni tagħhom u nistanna bilħar għalli niproduċi xi kompromessi li huma il-kol se jkunu kontenti bihom. Grazzi. Grazzi ħafna, mela. Aħna nivvotaw fuq din l-opinjoni fl-10 ta' Lulju. Issa, għaddu għal punt 5 li għandna fuq l-aġenda. Għawek, irridu b'xi mod ieħor norbtu dawn iż-żewġ punti fuq l-aġenda tagħna flimkien għaliex l-opinjoni tiegħek hija opinjoni għal kumitat itre. U issa kien ħarsu li l-punt ħamsa u jiena fil-fatt ir-rapporter din hija riżoluzzjoni fuq il-konsegwenzi tal-impjiegi. Iġveri, l mezzar tal-pis regolatorju għal-SMEs. L-idea tal-koordinaturi ta' din eh, mistoqsija orali għal riżoluzzjoni kienet li nirreġixxu għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Mhux biss għal dak li huwa it-ħassib tal-itre, iżda wkoll sabiex ikollna bażi biex insemmu kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u informazzjoni u konsultazzjoni mal-ħaddiema fl-istrutturi tal-SMEs u għalhekk li huwa tant importanti li aħna jista' jkollna approċċ komuni li nistgħu naqblu fuqu. Għaliex inti ma jistax ikollok dan il-kumitat li vota b'mod fuq l-opinjoni ta' sinjura McIntyre u mbagħad mod kompletament differenti fuq ir-riżoluzzjoni, għalhekk jiena naħseb li ż-żewġ punti jridu jittieħdu bħala punt wieħed. Hawn numru ta' emendi fuq il-mistoqsija orali li fil-fatt ma jħolqu xi problemi kbar Iżda fuq ir-riżoluzzjoni għandna 49 emenda. U ovvjament għan kunet naħdem flimkien mal-awturi biex nippruvaw nieħu kompromess. B'mod partikolari għan kunet naħdem mal-koordinaturi. Għaliex din hija l-istruttura li għandna nippruvaw nużaw. Għalek dak li jena xtaqt najt issa li hemm xi emendi fejn naħseb li għandna bżonn nagħtu kjarifika addizzjonali. Kien ħarsu lejn l-emendi 17 u 18, 17 ġviri mis-Sinjura McIntyre u 18 mis-Sur eh, Christensen u Ludwigsen. dawn qed jitrattaw il-ħarsin tal-ħaddiema u hawnhekk għaw eh, approċċi kontradittorju naħseb li rridu nsibu bilanċ. Biex ngħidu eżattament x'inhi l-pożizzjoni tal-Kumitat. Fl-opinjoni tiegħi l-emenda 18 hija dik li għandna nippruvaw nużaw bħala gwida fejn tajt li il-protezzjoni mandiċ tiġi konsidrata bħala pis amministrativ eh, eżagġerat għall smis un hemm l-emendi 36, 37, 38 u 39 Jħarsu lejn li jinkoraġġixxu l-SMEs u l-istrutturi sabiex eh, jippermettu l ħaddiema li jkunu involuti u jipparteċipaw forma ta' dialogu soċjali. Dawn huma erba' emendi hawnhekk mingħand is-Sinjura McIntyre, eh, Sur Ori mill-PPE, minn Sejra Zbal, Sur Benjen u Isilina Schroeter mill-Partit ta' Ħodor, ġifri jena naħseb li għawek nistaw nsibu kompromess. Iżda rridu nilħu deċiżjoni. Jena naħseb li għawek il-kwistjoni reali għal-Kumitat tagħna hija kif nistaw nmexxu l-affarijiet il-qoddim, jekk aħna naqbdu ngħidu le ma nbidlu xejn u l-SMEs jiġu esklużi minn dialogu soċjali din mhix ħaġa utli. Waħda mill-ideat fil-paragrafu 11 hija li anka għall-SMEs jekk dawn jistgħu jiġbdu flimkien l-istrutturi ta' dialogu soċjali li jippermetti il-modell soċjali Ewropew biex jiġi applikat anka fl-SMEs Imbagħad fil-paragrafu disa' iġviri il-ħarsin soċjali u l-kondizjonijiet li fija leġislazzjoni tapplika fl-SMEs, emmek ċertament għanna bżon u xi forma ta' konsens għaliex hemmhekk jizistu xi emendi. Forsi il-grupp tal-SND għandu xi diskussjoni interna fuq l-emendi? Anka l-emedi ta' Sir Christiansen, per eżempju. Jena naħseb li għawek irridu nsibu ftejn. Mbagħad wara paragrafu 9 l-emenda 61 tnaqqis tal-ostakli amministrativi b'mod partikolari meta wieħed ikun qed jimpjega ħaddiema minn pajjiżi terzi, issa din forsi tmur kontra t tħassib tagħna f'dan il-kumitat. Li ġifieri li ngħidu li għandu jkollok l-istess drittijiet għall-istess eh, xogħol. Iġveri dawn huma l-punti li naxtaqt xtaqt insemmi fuq din id-49 emenda differenti. Issa, is-sur Benjen nixtieq jitkellem. Fidejk. Grazzi. Kif qed inti dan huwa marbut mill-qrib mal-punt preċedenti fuq l-aġenda? Dak li rigwardana kemm il-mistoqsija orali kif ukoll il-mozzjoni ta' min faħħarhom u jridu nibnu fuqhom grazzi għall-emendi b'mod partikolari l-idea li simplifikazzjoni ta' regoli u l-piżijiet amministrativi imnaqsa dawn ma nix narawhom bħala xi ħaġa illi tista' tagħmel ħsara. U nixtiequ li nirfinaw forsi dawk eh, l-influenzi negattivi f'dan ir-rigward. Kif qatt qabel irridu nifukaw fuq il-regolamentazzjoni għalija li hija sempliċi u effettiva jekk ikun hemm xi affarijiet li jkunu iktar komplikati u jżidu wis il-piżijiet, l-SMEs eh, kollhom opportunità inqas illi jkunu f'konformità ma' dawn ir-regoli. Għaliex eh, l-manager ta' negozji żgħar, il-management ta' negozji żgħar tant isibu ruhom qudiem ħafna regoli illi ma jkunux jafu sar jaqbdu jagħmlu biex jikkonformaw magħhom. Irridu eh, nisimplifikaw kemm jista' jkun il-leġislazzjoni nagħmlu aktar faċli biex tiġi implementata biex bekk l-SMIs ikunu jistgħu iżommu mal-kriterji tal- eh, drittijiet tal-ħaddiema u sigurtà tal-ħaddiema jina fassalt emendi f'dan ir-rigward biex il-kwistjonijiet isiru aktar pożittivi hemm ħafna emendi wkoll dwar l-istess sezzjoni tat-test u nittama illi naqblu dwar paragrafu 10 u l-ħtieġa ta' simplifikazzjoni fuq il-livell ta' stat membru. Jiena sodisfatt dwar dwar paragrafu 11 dwar ir-rappreżentanza tal-SMEs fi dialogu soċjali. U jiena żgur li wara li rajna numru ta' emendi dwar dan il-paragrafu żgur li ser ikonna riżultat pożittiv. Dwar il-kwistjoni jiena lesti li nappoġġa ħafna mill-emendi imma mħasseb dwar il-pozizjoni tal-SMEs fil-dialogu soċjali u l obbliku tagħhom li rappreżentaw l-entitajiet soċjali u għalhekk hemm l-emendi tagħna aħna nemmnu l-entitajiet ta' rappreżentanza jeżistu għall-inqas fir-Renju Unit. Tkellimna dwar il-Federazzjoni tan Negozji Żgħar aktar kmieni li hija l-organizzazzjoni ewlenija fir-Renju Unit għal negozji żgħar anke jekk is cba l-ikbar organizzazzjoni tan-negozji ukoll għandha SMEs bħala membri tagħha. Apparti dan għanna sensila siħa ta' assoċjazzjonijiet tal-kummerċ, l-assoċjazzjoni tiegħi stess hija l-Unjoni Nazzjonali tal-Bdiewa hija effettiva fuq livell Ewropew u għalhekk jiena ma tantxina ċer dwar dawn l-obbligi l-ġodda li nistgħu noħolqu biex ikun hemm it-twaqqif ta' forum ġodda ta' rappreżentazzjoni, imma jiena ħerqan illi nara illi il-forum attwali tal-laqdiet tal-SMEs ikunu inklużi fi dialogu soċjali kif għada kemm tindika il-President. Jena nilqa li kunem xi mekkaniżmu biex jiġi żgurat illi l-femit tagħhom u dawk ta' min jimpjegom jinstemaw, jinstemaw mill-imsieħba soċjali. Jiena dejjem emment illi dawn is-setturi huma dominati minn negozji kbar, minn kumpaniji kbar u mill-laqdiet tal-impjiegi li huma membri tagħhom dawn il-kumpaniji kbar u l-intraprizi iż-żgħar u l-SMEs jitħallew jaqtfu għal rashom. U ma jkunux involuti hawnhekk. Jiena dwar din il-parti tal-bidla soċjali nittama illi tkun appoġġata minn kulħadd. Grazzi mannix tal-bit, aktar tal-bit, għal-kelma u għalek nistaw nalqu dan id-dibattitu. Kifet fl-introduzzjoni tiegħi, aħna ovvjament flimkien ma' Sinjura McIntyre u il-Shadows l-oħra ser ikonna diskussjoni biex nizguraw illi ikonem armonija bejn dan it-test u t-test liħor biex bekk nkunu nistaw naddu għal-vot fl-ulju. Issa naddu għal-punt numru 6 fuq l-agenda tagħna u jiena ser naddi il-kelma lis-Sinjura Iotova. Ser titratta l-emendi illi ġew infasla għall-abbozz ta' opinjoni tagħha. illi ser tintbat lil komitat tan-nisa fir-rigward tal-kondizzjonijiet tas xogħol tan-nisa fis-settur ta' servizzi. Grazzi President, jiena ser nitkellem bil-lingwa tiegħi il-Bulgaru. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi tiegħi mill-gruppi politiċi kollha. Aħna kellna Aħna ma tantx kellna ħin biex inħejju biex nħejju din l-emenda, li dan il-rapport, u aħna fassanna 38 emenda, u l-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu, aħna ressaqna ħames emendi ta' kompromess. Illi ħaddu posta ta' xill-emenda. Dawn ovvjament mhumiex problematiċi, iżda hemm żewġ każijiet li joħolqulna problemi. Il-6 u l-34, f'numru 6 l-ikbar kondizjonijiet ta' xogħol flessibbli qed jiġu rifjutati. Hemm problemi fir-rigward ta' rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u l-ħajja familjari, ovvjament hawnhekk il-ħaddiema għandhom dritt illi jażlu bejn dawn il-kwistjonijiet. Fit-test oriġinali jintqal illi il-ħaddiema jistgħu jużaw dawn il-kundizzjonijiet ta' xogħol flessibbli jew inkella għandhom jużaw dawn il-kondizzjonijiet flessibbli u dan jinkludi x-xogħol parzjali, il-part-time jew inkella il-ġranet franki flessibbli. Il-kondizzjonijiet tax-xogħol flessibbli m'għandhomx ifissru impjiegi mhux siguri, għandna bżonn ta' kuntratti ta' impjiegi xirqa. Dan ifisser illi l-ħaddiema irridu jkunu jistaw igawdu mill-benefiċċji soċjali kollha. L-emenda tas Sinjura Zejer hija waħda problematika u hija marbuta mal-xogħol b'shifts mod partikolari in-nisa li għandhom tfal li għandhom taħt 12 sena. Dan imur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà u jista' jkun kontraproduttiv għal dawk in-nisa illi jixtiequ jaħdmu f'kondizzjonijiet bħal dawn U fl-emenda tas sur Obermeyer jingħad illi tnaqqis fil-budget jista' jkun li affettwa mod partikolari n-numru ta' ħaddiema nisa fl-istati membri u nisa jkompli jkunu zvantagġati u b'mod u spiss impjegati b'mod insigur u ma jkollhomx l-istess kondizzjonijiet ta' xogħol fir-rigward tas-salarju. in u huma wkoll medda minn tnaqqis fl-impjiegi u aħna nħossu illi t-test oriġinali għandu jinżamm. Hemmhekk jingħad illi n-nisa huma ta' bilħaq milquta minn tnaqqis drastiku tal-budget. Issa xi kummenti dwar kemm huwa importanti dan ir-rapport. Fl-2007 kien hemm starriċ li sar dwar l-ugwaljanza tan-nisa. Starriċ li sar fost in-nisa li għandhom bejn 50 sa 54 fil-54 sena. Kienem perċentwal kbir li qalu li huma kienu ser jużaw servizzi domestiċi 3.5 fil-mija 3.5 miljun persuna kienu qed jaħdmu b'mod li mhux rapportat U fil-Belġu ħut mis-servizzi kienu mħalsa mill min jimpjega u ħut mis-servizzi l-oħra kienu imħalsa mill-istat. U għalek. Affarijiet kienu maqsuma bejn iż-żewġ naħat u jidher li dan huwa eżempju tajjeb grazzi tal-attenzjoni. Grazzi néhány pont tassew. Aħna nemnu illi l-messaġġ tagħna f'dan ir-rapport għandu jifoka fuq bosta punti l-ewwel net. Ix-xogħol illegali, it-tieni net l-appoġġ lill kumpaniji mod partikolari s-servizzi soċjali u kol il-ħaddima domestiċi dan it-test għandu jiffoka fuq dawn il-punti. Hemm xi emendi illi aħna ma nappoġġawhomx li mhux appoġġati mill-membri kollha iżda xorta waħda aħna naħsbu illi jekk ikun hemm xi jekk hemm xi dubi aħna għanna liktar nkunu flessibli fi rigward ta' servizzi soċjali. Jena qed nirreferi għal emenda numru 6 Aħna naqblu mal-emenda ta' kompromess. Ma nafx il-kollega tagħna is-sur Pupa jinsab hawnhekk ma nixtieq illi jgħidilna xi jaħseb dwar emenda 18. Għaliex aħna jiena qrajt ħafna dwar dan, eh, kont qed nirreferi għas-sur Pupakis Ma nafx xirrit ifisser bil-referenzi li għamel għat telecommuting huwa u dan it-tip ta' xogħol. Nixtieq illi jelabora aktar. l onorvoli Pupakis. Iva, jina naqbel mal-kompromess edin nitkelmu dwar punt numru 8 hawnhekk Grazzi, aħna sodisfatti bi rapport, napoġġaw ħafna mill-elementi ta' kompromess, jena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Jotova, ġifieri naqbel magħha dwar l-arranġamenti flessibbli tax-xogħol. Illi jistgħu jikkawżaw problema kbira minnaħa jekk il-persuni ikollhom shifts li ħin kollu jinbidlulhom ħinijiet impossibbli u ma jkollhomx kontroll fuq is-sijat tagħhom u kif jistgħu jirranġaw il-ħajja il tagħhom tax-xogħol u jaqduha mal-ħajja tal-familja tagħhom. Għandu jkun possibbli li jaħdmu iktar meta jkun ikunu jistgħu jaħdmu u inqas meta ma jkunux jistgħu, pereżempju ġenituri divorzjati fejn kollom l-tfal li jkunu jinsabu mal-ġenitur liħor. Il-ħaddiema għandhom kollom kontroll fuq l-arranġamenti tax-xogħol tagħhom u f'dan il-każ il-flessibilità tista' twassal għal ġita hawnhekk hemm xi emendi li aħna maħniex ser nappoġġaw bħal pereżempju l-eżenzjoni mandatorja mix-xogħol ta' bil-lejl. Għalix forsi jkun hemm min illi jkun jixtieq jagħmel dan it-tip ta' xogħol biex ikun jista' jaqgħad interessi oħra u dmirijiet oħra li għandu. U għatajjeb illi għedin nifukaw fuq affarijiet bħal standards minimi, il-ġlieda kontra x-xol mux dikjarat. U li kunem minimu ġenerali illi fuq jistaw iserħu il-persuni fis settur ta' servizzi. Irridu nitrattaw l-implementazzjoni u koll irridu nizguraw li persuni fis settur ta' servizzi ikunu jistaw jorganizzaw rwieħom biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom u jien għandi interess partikolari għal persuni vulnerabli hawnhekk. Aħna ser nifutaw kontra xi emendi iżda favur ħafna minnhom. U jiena sodisfatta bil-ħidma tas Sinjura Jotova. Grazzi tassew, is-Sur Pupakis, tixtieq titkellem? Le, smajt ismi jissemma u smajt l-emenda tiegħi li semmit Jiena nixtieq li jkollna standards ta' protezzjoni minimi għas-saħħa u s u nixtieq nisħaq dwar dan il-punt. Parti minn hekk aħna naqblu mal-kompromess. Sinjura Tifti. Hawnhekk ninsab, grazzi ta' sew, Signora President, jina ser nitkellem bir-Rumen. Ir-rapport huwa ta' sew interessanti għaliex jitratta settur fejn in-nisa jinsabu fil-maġġoranza u fl-istess waqt huwa settur illi l nisa jagħtihom impjiegi. Anke jekk aħna għaddejna minn 150 sena sa mill-rivoluzzjoni industrijali jider illi n nisa xorta waħda jisibu ruhom jagħmlu dan it-tip ta' impjiegi u jridu jippruvaw isibu mod kif jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol tagħhom flimkien ma' dik privata huwa possibbli li nsibu approċ flessibbli biex nippruvaw nejnu lin-nisa biex ikampaw hawnhekk u jaqdu il-xogħol tagħhom flimkien ma' dmirijiet familjari biex ngħidulhom hekk. Fl-istess waqt jiena qed nieħu gost li qed nara li fl-emendi ta' kompromess l-idea li kemm l ġil u n-nisa għandhom jiġu mħedġa biex jirrikonċiljaw il-ħajja ta' xogħol tagħhom flimkien ma' dik privata. Naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva jiena napprezza l-fatt ukoll illi waħda mill-idejat tiegħi li naressaq permezz ta' emenda hija illi l-persuni li huma vulnerabbli u kol jiġu konsidrati għawnek. U anke l-ideja marbuta mal-partijiet interessati ġiet meqjusa bħala kontribut ta' sewi. Jina nappoġġa l-emendi e kif il-negozjati u nixtieq nifraħ ir-rapporter, grazzi. Tajab wis wasanna fl-aħħar tal-lista ta' kellima. Rapporter ma tixtieqx titkellem tajjeb wis mela allura dwar dan eh, rapport nistaw nivvutaw għada. Ġifiri illi dan ser ikun qabel il-vot tal-Komitat tan-Nisa fl-10 ta' Lulju. Issa ngħaddu għal rapport mill-kollega Sur Ludwigsen biex inkunu nistgħu nitrattaw is-60 emenda li ġew infassla hemmhekk. Din dan huwa abbozz ta' opinjoni hawnhekk dwar l-edukazzjoni taħriġ u il-programm Ewropa il-programm Ewropa għal 2020. Rapporter. Signora President, eżis kollegi, jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kollegi kollha illi faslu l-emendi. Jiena sodisfat li l-maġġoranza tagħhom huma kostruttivi u l-koll Meċin fl-istess direzzjoni aħna irċevejna 60 l-emenda. Il-biraħ wara nofsinhar għatna 10 emendi ta' kompromess li shadows u l-sekretarjat tal-gruppi. Issa qegħdin nistennew li nirċivu tweġiba dwar dawn. L-abbozz ikopri 39 emenda. U hemm emendi oħra li huma koperti minn emendi ta' kompromess. Għanna traduzzjoni, ċevena traduzzjoni bl-Inglis nhar it-tnejn din il-ġimgħa. Imbagħad il-biera il-verżjonijiet bil-lingwi kollha intbatu apparti dik bil-lingwa Daniża ma naħsibx li l-Onorevoli Christensen irċieva il-kopja. Din hija ħasra għaliex aħna ma tantx għandna ħin disponibbli u għandna ħafna xogħol x'namlu Jien għandi proposta forsi għanna nipposponu il-vot għal 5 ta' Lulju, għal 5 ta' Lulju, fil tal-5 ta' Lulju fi Strasburgu biex nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna sew hawnhekk. Ma kenniex ħin biex niltaqgħu ma' shadows, ma kenniex ħin biex nagħmlu diskussjoni xierqa dwar dan uħut mir-rapporters lanqas setaw jaqraw id-dokument bir-reqqa u jaraw x'inhuma l-emendi dwar il-kompromessi illi diġa tres u jina nista nejt dan li ġej. L-ewel kompromess huwa dwar il-privileġġ tal-edukazzjoni rispettivament mill-kriżi għaliex dan huwa investiment fil-ġejjeni u l-edukazzjoni hija dritt fundamentali din tkopri emenda wieħed ngħid ta' erba' u erba' u tletin. Dwar kompromess numru 2 aħna qegħdin nitkellmu dwar investiment fl-edukazzjoni ta' kwalità. Dan jista' jikkontribwixxi biex aħna noħorġu minn din il-kriżi u kol jgħin lil persuni biex jiżguraw li huma jkunu kwalifikati kif suppost għal numru ta' xogħol ta' xogħlijiet differenti li jistgħu jipprovdulhom opportunitajiet differenti dwar l-opportunitajiet ugwali għad nittrattaw emenda 6, 8 u 9. Eh, kompromess numru 3 huwa dwar il- prattika li għanda tkun aħjar irridu nimlaw il-vojt bejn it-taħriġ u l-impjiegi u x-xogħol. Dwar kompromess numru 3 aħna qegħdin nitkellmu dwar emenda numru 10, 11, 14, 18, 37 u 48. Kompromess numru 4 hawnhekk naraw illi l-isfidi huma dwar it-triq li se ninsegwu fil-ġejjeni u kif nabbinaw l-edukazzjoni mal-ħtiġijiet ta' taħriġ ta' ħtiġijiet tal-impjiegi għal-ġejjeni. Dinja problema li spisna rawa fis-suq tax-xogħol għaliex it-taħriġ illi jkun hemm mhux bil-fors illi kun jista' jiġi abbinat mal-impjiegi dan ikopri emenda 15, 21, 22, 23, 25, kompromess numru 5 issa. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-importanza ta' taħriġ għaż-żgħażagħ u aħna nħeġġu lill-Kummissjoni biex toħroġ b'setta standards minimi f'dan il-qasam dan ikopri emendi 29, 31, 32, 33 u 36. Emenda 6 hija xi ħaġa li tassew importanti għal ġejjieni it-talim matul il-ħajja. Persuni li qegħdin jaħdmu illum jeħtieġ illi jkollhom l-opportunità illi jkomplu jitalmu, jitalmu waqt li qegħdin jaħdmu. Jiena kont involut bħala negozjatur fisem ħafna persuni illi tilfu xogħolhom meta jiena kont qed naħdem ma' Volvo U l-problema tagħna kienet li kien hemm persuni li dejjem għamlu l-istess tip ta' xogħol u marċevewx taħriġ ulterjuri lanqas fejn għandax taqsam it-teknoloġija per eżempju, din hija sfida importanti. Dan il-kompromess ikopri l-emendi 41, 42 u 43. L-emenda ta' kompromess numru 7. Din tkopri l-persuni li joħorġu mill-iskola, f stadju bikri, u kol tkopri l-edukazzjoni fi stadju avvanzat meta l-studenti jew tfali tilqu kmini mill-iskola u ma ma jkollhomx l-aħjar abiltajiet, l-aħjar ħiliet u ma jkunux daqshekk impjegabli. Dan huwa aspett importanti immens u dan il-kompromess ikopri l-emenda 38 u jiena wkoll zitt parti oħra bħala rapporter hemmhekk. Kompromess numru 8 hawnhekk nitkellmu dwar l-importanza illi ninvolvu l-imsieħba soċjali L-idea hija illi l-imsieħba soċjali ninvolvuhom fi stadju bikri biex huma jkollhom ikunu jistgħu jagħmlu jagħtu ċertu influenza dan ikopri emendi 45 u 60 fil-gwart ta' xuq ta' xol naraw li għanna bżon il-taħriġ formali u informali u dan ikopri emendi 16 50 u 51 dwar kompromess numru 8 qegħdin nitkellmu dwar il-dimensjoni esterna li teħtieġ illi tissaħħaħ. Għanna dawn il-kompromessi u bej wieħed u ieħor dawn ikopru ħafna mill-emendi li ġew infasla. Anke jekk jiena ma semmejtx l-emendi kollha aħna bidinna l-lingwaġġ fuħut mill-emendi ta' kompromess biex ikunu nistgħu nkopruhom l-emendi kollha. U importanti li aħna nippruvaw nilħu ftehim dwar il-kompromessi. Imbagħad ovvjament jiena grat ukoll għax skolla, kollha, nixtieq il femit tagħhom, nixtieq nisma' r-rispons tagħhom, ma nafx kellhomx biżejjed ħin biex jaqrawhom kollha l-emendi ta' kompromess, jekk teħtiġu aktar ħin ikkuntatjawni permess tal-email nkunu nistaw nirranġaw l-affarijiet bejnietna. Nixtieq nisħaq dan il-punt għal darba oħra, jekk irdu nagħmlu xogħol sew f'dan il-kumitat, irdu niżguraw illi kulħadd ikollu lodot, ir-rapporter jeħtieġ lodot, imma anke ix-shadows jeħtieġuhom dawn lodot. Irdu niżguraw illi ninataw l-opportunità u l-ħin biex nitkellmu mal-gruppi tagħna. Il-ħin li natajna hawnhekk ma kienx biżejjed. Jiena nipproponi illi nipposponu il-vot għal ħamsa ta' Lulju imbagħad hemmhekk ikonna opportunità biex nagħmlu xogħolna sew dwar kwistjoni li hija waħda importanti wara kollox. Grazzi. Euh, monsieur le rapporteur, vous proposez un report. Grazie ħafna Alec. Euh, l-agenda inti qed titlob li nipposponu il-vot sa al meta tista' tirrepeti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 nitkellmu dwar abbozz ta' rapport fuq inizjattiva propja dan l-abbozz huwa wieħed importanti dwar il-garanzija tal-futur tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport għandu xi jaqsam mal-edukazzjoni u għalhekk huwa importanti ħafna li jiena nitkellem dwar il-problemi tekniċi li aħna kellna, kellna ħafna ostakli għadna kif irċevejna issa biss il-verżjonijiet fil-lingwi differenti u ma jiena naħseb li l-emendi Iva se jirna xilom jizbu l-appoċ tal-gruppi u nittama jiena li mux ikolna naħdmu wis malajr fil-futura xaħna kellna bżon naħdmu malajr wis fuq dan il-rapport diġa. aħna naqblu mar-rapporter Mannix aħna noddu naġlu fuq dawn il kustjonijiet importanti sur Benin. Yes, I just uh, have some Iva, għandi xi noti hawnhekk minn għandi s sinjura Manna li kellha bżonn uh, titlaq sabiex tattendi la oħra. Iżis, uh, Aziza Ċerrid, jiena nirringrazzja r-rapporter għal dan il- uh, dan il-dokument nixtieq jiena nikkommenta fuq xi mill-emendi ta' kompromess nistgħu naqblu ma' wieħed li sitta fil-emenda ta' kompromess tnejn Jetta l-opinjoni li nitkellmu dwar kwalità aħjar, high quality, Mbagħad fl-aħħar parti fejn ngħidu li nejnu li naċċertaw li nis ikunu kwalifikati għal firxa ikbar ta' impiegi għalli bekk dawna jikunu jistgħu jkollhom impjiegi kwalità u la kieku taqbel ma' high quality and sustainable għax li PSCI eh, jinkludi dan il-lingwaġġ. Kompromess numru erba' fis-sentenza li titkellem dwar il-kawzi l-prinċipali ta' impieg strutturali ġifiri għem mismaċ fit taħriġ tal t e tixtieq li nisqu fuq ir-rwol ta' edukazzjoni mhux taħriċ li u hija tal-opinjoni li forsi taħseb li dan huwa iktar importanti mit-taħriġ u dan eh, tħalla barra mis-sentenza. Umbat fl-aħħar sentenza għax eh, soċjetà għandha bżonn li jkun hemm il-persuni bħiliet eh, artiġanat eh, i taħseb li hemm repetizzjoni tal-kelma crafts għalhekk dana din is-sentenza tista' teġa' tiġi mfassla emenda seba hija tal-opinjoni li l-gwanċ muwix ċar. Merci. Grazzi ħafna ma fadalx eh, kellima fuq il-lista tijaj għalek eh, fil-qosor eh, jew malaj malajr se nerġa' ngħaddi mikrofon ir-rapporter ma ma nafx jiena jekk inti għandek bżonn terġa' titkellem għax inti diġà tajtna l-ispjegazzjoni tiegħek fuq l-emenda ta' kompromess u ovvjament il-kollegi ma kollemx rapporter li sa' sabiex jistudjawhom dawna ma ninsab ċerta li hemm ftehim ġenerali li iva nipposponu il-vot sal ħamsa ta' Lulju imma dan ifisser li Iva se jkollna sessjoni ta' votazzjoni daqsxejn um, diffiċli għalek jekk joġobkom, issa pers li għandkom dan il-ħin tridu tużawx blaħjar mod li tistaw ħalli nkunu nistaw naddu minn dan il-proċess ta' votazzjoni għalek nistaw nalqu dan il-punt fuq l-agenda tagħna nistaw naddu għal-punt numru 8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 Thank you, Madam Chair. Um, first of all, Grazzi ħafna Sinjura Chair. L-ewwel qabel kollox nixtieq nagħti xi informazzjoni aġġornata lill membri speċjalment dwar il-laqgħa li kellna dalodu fuq il-budget. Imma l-ewwel qabel kollox nixtieq jiena narraf uh, Hmm, il-nis li għat em minnoranza li jett blokka fil-Kunsill li igf u l-iktar ħagġa interessanta dwar din il-mannoranza tafu li għanna l-kollegi tana ġermanizi għonek u ma jidiskrivu l-IGF e pala il- il- il- il-ħagġa li l-iktar Mela, huma huma tiddiskrivu li GF pala vera l-aħħar possibilità. Dalodu aħna kellna laqa ma' żewġ rapporters fuq l-MFF u sul Bolge li kienet jattendi din il-laqa ressa punt interessanti dwar l-IGF iġifiri li huwa bħalissa qiegħed fi proċess li jikteb rapport fuq il-bazi legali għall-IGF u il-bazi legali tista' tkun l-IIA u f'din is-sitwazzjoni huwa ħass li l-Kunsill ma kienx pożizzjoni li jinneħħi l-IGF e u huwa qal li e, fil-bidu kien inkwetat dwar dan il-font imma issa qed jappoġġah għalhekk ħaġa pożittiva imma nafu li l-sitwazzjoni waħda li tista' tinbidel millum għall-għada. iċ semma l-possibilità u inti tista' tiċċara dan il-punt li l-Kummissjoni forsi tista' titressaq l-kwistjoni dwar id-deroga fuq il-kriżi għal 2013 u inti tkellimt mal-Presidenza Ċipriota dwar dan il-punt u jiena qed nitkellem mal-Presidenza Irlandiża dwar dan il-punt ħaġa utli u forsi nistgħu naraw ir-riżultati ta' dan. U forsi ċer tista' tiċċara dan il-punt. Aħna fil-bidu għedna li jista' jkun hemm xi possibilità li l-IGF isir strument ta' strutturar ma' forsi tista' tilabra fuq dan il-punt iktar tard. Eh, punt ieħor li vera ilu jinkwetana mill-bidunet il-kwistjoni ta' kompetizzjoni u għadna t-nistenna u aħna tweġiba ħarija t-nemnu li r-tweġiba għanda t-wasilna fi 28 ta' dan il xar jiena tkellimt ma' Sur Alves li qed irressa opinjoni fuq il-agri im agri ma diskutawx din il-kostituzzjoni minn mindu kellhom l-ewwel diskussjoni fuqha. Mela, jekk jiena se nsara fuq l-istint tiegħi naħseb li agri huma viġin ħafna il- um, l-opinjoni tagħna, ġifiri jett eh, nittamaw li nkunu nistgħu naslu għal ftej ma forsi qed nantiċipa l-affarijiet iżejjed allura kol ma se s-sana l-għaw. Mela dwar la-bots, l-ewwel qabel kollox iva għadha ħafna żmien minn mindu kellna laqa' tax xadwe u bejn ix u imma kellna ħafna laqgħat għal għalkemm dan huwa naqra l-bot iva. Jiena jiena nresqa dawn l-emendi eh, kelli opinjoni u Jena ġejt informata u koll fil-laqatijaj mal-Komitat tal-Reġuni, l-Ekosok u Revizjoni f'nofs iż-żmien u rapporti mill-gruppi ta' ħidma li żaru pajjiżi differenti u il-grupp ta' ħidma tal-IGF. Għalhekk eh, dwar xieħut mid dettalji u jena se naddijom eh, dawna malajr malajr xiena iktar interessata li nisma lill l-oħrajn dwar il-bdiewa jena neħħejt il-bazi legali imma ma neħħejtx il-kelma fame f'kull eh, f'kull pozizjoni eh, ma jiena ħallejtom bħala self-employed. Ġifir forsi il-membri għandhom xi opinjoni differenti, argument kien ovvjament li kolna l-bdiewa emmek taħt il-proposta mill-Kommissjoni li inti ma tistax tantiċipa l-istrutturar mill-ġdijt f'industrija partikolari imma mhux foħra il għala inti qed tażel u tifoka fuq industrija partikolari jiġifieri dana eh, ma jistax iżomm. Imbagħad eh, jiena iva nagħmel parti eh, mill-Kumitat Agri għalhekk nista' nitkellem jiena u miż-żewġ perspettivi nista' ngħid li jekk inħarsu lejn id-dokument tal-Kommissjoni eh, qed narraw li dawn l-affarijiet jistgħu waslu għal ħafna problemi, ġifieri rridu nieħdu azzjoni hawnhekk. Xi kwistjoni oħrajn li jiena ressaq fl-emendi tiegħi huma limiti ta' ħin. U eh, jiena nisma' minn il-Kummissjoni jew x'qalet il-Kummissjoni nafu li huma rfinaw il-proposta tagħhom fi ftit jiena wkoll saħħaħt il-proposta tiegħi kif għamlet il-Kummissjoni u jiena nixtieq nisma' l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-punt dwar il-kofinanzjament. Diġà smajna dan il-punt li tqajjem eh, u imma dinna sekina li taqta' mizzewċ żewġ naħa ta' min jixtieq li l-kofinanzjament ikun ta' 50% u mbagħad oħrajn li jishtiq li mhux se jużaw li GF minħabba l fat li l-kofinanzjament mhux li biżejjed u jiena eh, dan il-punt jena nafu għax tkellimt ma' mal-Ministri ġifiri jiena nixtieq nissuġġerixxi li jkollna l-50% 65% għal dawk li reġuni l-inqas żviluppati u 75% għal fejn il-pajjiżi ikunu fi program ejlaj jew inkella qed jirċievu il-finanzjament mill-ISFF, etc. mill-IFSF. Umbat eh, dwar id-deroga fuq il-krizi u koll dan kien punt importanti kwestjoni li laqtitni u eh, din il-kwestjoni ġeja mill-fatt li qed ħarsu lejn l-applikazzjonijiet u li nistudjaw id-dettalji kif eh, jintefa il-flus u eh, jena naħseb li eh, fija xaġa dajfa fl-ISF xikultant timma mux dejjem ek darba fil hemm xi stati membri li jużaw l-IGF bħala font uh, Eh, li jistajin f'kull kas imma ma nafx kemm dan huwa valur miżjud. Sabiex aħna niksbu valur miżjud żejjed jiena tlabt għal ehm, allowances partikolari skont il-leġislazzjoni li qed tiġi proposta dawn li kienu dawn lotjiet li kienu l-responsabilità ta' kompaniji ovvjament li GF mhux se jkoprihom dawn imma jiena nixtieq eh, najt li għal dawn lotjiet percunary imma mhux għal taħriġ eccetera imma jekk dawn nixtieq jiena li dawn ikun responsabilità tal-istati membri issa jekk stat membru jirċievi il-finanzjament ta' 50% ħaj finanzja 50% ta' dawn l-lotjiet imma sabiex aħna nagħtu valur miżjud speċjalment lil dawk il-ħaddiema qiegħda u jiena nisma' l-kummenti tal-ħaddiema Iva huma kienu qed jistennew li kien se jkun valur miżjut kemm għalihom eh, bħala ħaddiema u dan huwa mod kif nistgħu nagħmluh dan li jiena ma nafx eh, kemm eh, l-istati membri ħajaċċettaw dan imma jiena nixtieq nisma' il-kummenti mingħand il-membri. Xi kommenti tal-aħħar jiena provajt namalgama il-Fond ta' Globalizzazzjoni malanijiet tal-Europa 2020 provajt jena ndaħħalhom fir-rapport punt li jena il tajt miegħu kemm id-darba kemm fir-reviżjoni f'nofs iż-żmien u fil-kuntatt li għamilt ma' li kellem għal ħaddiema li li eh, il-ħaddima u rappresentanti tagħhom dejjem iridu jkunu involuti fil-tfassil tal-pakket ta' koordinazzjoni għal ħaddiema jidirli u eh, il-provi u maċar li meta dawn l-affarijiet eh, isiru eh, niksbu riżultati li u maħjar. Ġifiri għal boħra provajt indaħħal dan il-punt li rridu aħna ninvolvu l-imsieba soċjali rappresentanti tal-ħaddima jew il-ħaddima stess. Bat punt ieħor il-bżonn li ikunem interazzjoni bejn l-autoritajiet ta' ġestjoni l-Kummissjoni. Hemm xi stati membri tistgħu taraw mill-applikazzjonijiet tagħhom huma projetti fi ħafna u dawn l-affarijiet jaħdmu ħafna u imma l-istati membri jridu jitalmu jiena il mm, nafli eh, jekk nskatru l-fondi mela tniħdu dan il-flus l-ura mill-ħaddi, mamma mill-esperienza tiegħi iktar um, ma nħejju b'mod tajjeb il-pakket ta' servizzi u iktar ma l-ħaddima jkunu involuti mela eh, il-riżultati jkunu ħafna aħjar għal ħaddiema naħseb li rna li nkopri l-maġġoranza tal-punti tiegħi Sinjora Ċer u nixtieq nisma' xandom xi jgħidu l-kollegi dwar dan il-punt. Grazzi ħafna. Sur Dalan, un bat eh, Sinjora Maran Grazie Grazzi ħafna. Grazzi signora C. Ftit eh, kummenti qabel ma nidħol fil-punti dwar il-kontenut nixtieq ngħid li jiena vera nilqa id-deċiżjoni sabiex aħna nneħħu lil dan rispettivament mid-differenza Jena naħseb imma sajajt il-kellim li ħagġa sabiħa li nistaw aħna nitkellmu dwar dan u li dan se jibqa' hawnhekk. Tajab eh, li qed ikollna aħna influenza pożittiva hemm minoranza li qed timblokka mm, li eh, darba fil eh, taffetwa il-proċeduri et eh, tapponja għall assistenza teknika u fil-kuntest tal-MFF et eh, jitkelmu dwar li jixtiqu jineħħu l-finanzjament kompletament. Kellna smiħ imma fi kuntesti oħrajn aħna smajna fuq dawn l-affarijiet f'dawn l-aħħar xhur u eh, rajna għalfej kien tajjeb dan il-font u jidrinna li xorta waħda mxistati stati membri li jixtiequ jitfaw daw negattiv fuq dan il-finanzjament u jgħidu li għandhom id-dubi tagħhom fuq u jena kem ferm kontent dwar il-pozizjoni tal-komissarju Andor u tkellem mana il-bira flimkien ma' settur tal-metal fil kontest kien l-istrutturar istruttura il-ġdijt u għat jappoġġa dan ġifiri tajab li l-komissjoni għat tappoġġana għawnek u Iva u għamennu li jekk aħna nkunu nistgħu niċċaraw xi kwistjonijiet fuq il-kriterji jrid tkun ħaġa tajba. Jekk aħna nitlu fid-dettalji dwar dan ir-rapport jien qed neħu gost li qed nara li um, mm, um, qed naqblu aħna bejn bejnietna tkellimna kemm il-darba fuq dan il-punt qabel ma ġin il-infassal dan ir-rapporti dan il-, -rapporti, dan il la bozz għalhekk hemm ħafna ftehim u ftehim mar-rapporter ukoll u l-idea li nirrifjutaw eh, aħna proċedura speċjali għal bdiewa u aspetti ħor eh, tar-rapporter għandu x'jaqsam mal imsieħba soċjali l-importanza tagħhom u l-idea tal-kriżi, jiġifieri dan huwa validu imma nixtieq nżid xi punti dwar l-ambitu tar-regolament jew forsi li lin mill-idea tal-bdiewa irridu naħsbu aħna dwar is-sidin tal-kumpaniji. Ma naħsbux aħna li eh, din raġuni la, la dan il-fond għandu jeżisti għal kemm hemm numru ta' pajjiżi żgħar li għandhom forsi xi tnejn jew tliet impjegat u um, forsi diffiċli li jinti taqta l-linja bejn is-sidin u eh, l tiġi firri forsi t tasbu dwar il-makro jew mikro intraprizi u mhux is-sidin dwar ir-rata ta' 50% li smajna dwar hemm eh, numru ta' emendi li u f'dan ir-rigward sabiex il-perjodu jiġi mibdul Jiena naħseb li din ir-rata tista' iva tiġi mibdula skont is-sitwazzjoni tas-su u ir-reġun involuti ġifir forsi nistgħu naħsbu xi ftit dwar dawn il-punti. It-tielet idea dwar il-kofinanzjament jiena nara li iva ħaġa ċara li dan il fond għandu x'jaqsam mm, ma dan il-punt. Iva jista' jkonċerna fondi oħrajn imma dwar il fond mm, ta' ġustament minħabba l-globalizzazzjoni dan il-fond jista' jgħin jew jara id-diskrepanzi u jekk intkom tħarsu lejn il-reġuni fejn emrati vera għoljin ta' għat tistaw intkom taħsbu dwar il kofanzjament u tridu taħsbu dwar dan fil-kuntest ta' dan ir-rapport u dan il-punt is-semma u kol fil-kuntest tal-governanza jiena naħseb li meta inti tħares lejn il-budgets għal kull pajis individwali, aħna għanna jkollna tip ta' level massimu eh, u rridu naħdmu għabbażi kas, eh, eh, kas u rridu u koll nikkonsidraw ukoll l-aspetti individwali meta nġu biex nitkellmu dwar il-kofinanzjament. Dan l-affarijiet ukoll huma importanti għal fond ta' globalizzazzjoni, għal riċerka, l-infrastruttura wkoll bekk nkunu qed nistgħu nisprunaw u nħedġu l dawk il-pajjiżi ġifieri għam sabiex jinvestu fl-istrateġija 2020. Dwar li n-neħku aħna ir-referenza għal ftejmijiet Eh, fil-qasam tal-kummerċ agrikolu peress li mhux se jkun hemm proċedura speċifika għall-agrikoltura minn issa l qudiem forsi nistgħu aħna nitkellmu dwar il-ftehimiet kummerċjali għax dawn ħajkollhom impatt fuq l-impjiegi fl-Ewropa l-aħħar punt tiegħi nixtieq jiena nsemmi ir-rabta li għandna nagħmlu aħna bejn dan ir-rapport u il-rapport fuq l-istruttura li Alejandro għalli ħaj jippreżenta iktar tard. Jena naħseb li għanna nipruvaw noddattaw approċ settorjali sabiex nipruvaw naħdmu fuq diffikultajiet ta' setturi foqsma differenti fl-Ewropa u forsi dana sejjina noħarġu bi proċeduri li huma aħjar għal dawk il-pajjiżi li huma rikonoxxuti jiena naħseb li huwa importanti li aħna nagħmlu din ir-rabta. Dawn kienu ftit idejat li jiena xtaqt nagħmel. Grazzi ħafna, Sinjura Morerset, eh, umbat Issur Connellison. Grazzi ħafna, Sinjura President, mela l-ewel net nishtiq nirringrazzja l-Marian Hawken għal-ħidma taħħa fuq dan il-rapport fuq il-Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni. Jiena għandi fiduċa sħiħa fija għalix jiena naf li hija informata u aġġornata fuq dawn il-fondi u s-sitwazzjoni għaliex dan il-fond mhuwiex daqshekk magħruf fl-istati membri, iżda anka hekk f'din il-kamra mawx ħafna nies li jafu dwaru. Għalhekk jiena naħseb li importanti li naqdu nagħmlu sforz eh, nagħtu informazzjoni dwaru għax hawn ħafna nies li qed jirreġixxu kontra dan il-fond tal-aġġustament. Il-fatt huwa li ħafna nies ma jistgħux jifhmu kemm huwa fil-fatt utli għale kiena naħseb li rridu nġildu sabiex nżommu dan il-fond tal-ġustament tal-globalizzazzjoni taħt il-mandat tas-sur Andos U Miguel Portas fil-rapport tiegħu rrit li dan il fond fil-fatt ikun parti mill-linja ta' budget li ħat inżam. Ġvi u ħadem ħafna biex jipprova jżomm dan il fond fejnu għaliex dan huwa font importanti ħafna u kien jaf u jrid iħarsu għal ġejjieni għalhekk jiena naħseb li għandna dmir eh, importanti u rridu eh, nagħtu aktar informazzjoni dwar dan il-font u nħarsuh. It-tieni punt. Jiena nixtieq naqbel ma dak li qalet is-Sinjora Harkin dwar il-fatt li aħna ma kenniex estensjoni ta' deroga tal-krizi għal dan il-fond u din hija ħasra kbira. Jena naħseb li din hija deċiżjoni tal waħx xi assolutament mhix aċċettabbli diffiċli wieħed jifhimha għalhekk irridu niġġieldu għal oħra biex nassiguraw li dan il-fond ikompli jeżisti sabiex verament ikun jista jitratta il-problemi li ġraw minħabba l-krizi u li verament jaffettwaw li ċittadini Ewropej. Nishtiq naqsam ukoll l-opinjoni ta' Sinjura Hawkins fuq l-idea li dan jiġi miftuħ ukoll għal bidja u l-agrikoltura. dan il-fond ta' aġġustament ma ġiex id-dizinjat propju għal dak il-qasam, mandux il-lodot biex jitratta id-diffikultajiet agrikoli Għalek forsi eh, il-membri il membri tal kumitat Agrikolu għandhom opinjoni differenti. Din hija xi ħaġa hawnhekk l-affarijiet huma differenti u m'għandniex inħaltu l-affarijiet. Issa fuq u naqbal mal-pożizzjoni tagħha fuq dan. Issa irridu ninvolvu l-imsieħba soċjali kemm jista' jkun. Għal dak li huwa dan il-font. Għaliex fil-passat l-istorja uritna dak li seħ, dak li ġri Meta l-imsieħba soċjali mhumiex involuti mill-bidunet, il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni ma jaħdimx kif suppost u jkun hemm li qegħdin fin-nofs li jibbenefikaw minn dan il-fond li mhux suppost li tkun qed jibbenefikaw. Issa fl-aħħar ma nix naqbel ma' Sur Dardan, skużani, mhux dejjem naqblu. U irrid ngħidha li din l-arba ma naqbilx, niġi lura għal dak li qed inti fuq il-mikroentreprizi u l-aċċess tagħhom għal dan il-fond. Jiena rajt xi ftit mid-dossiers li għaddew eh, qudiem il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni għal globalizzazzjoni u kultant ikun hemm eh, sussidjarji li ġew affettwati pereżempju fi Spanja għandek il-qasam tal-ċeramika, jew kella tal-injam, ġvi sussidjarji ta', ta sma ikbar. Iġviri, ikollok firxa sħiħa ta' kumpaniji zarġi li jkollok impiegat wieħed. U dawn jiġu affettwati bħala sottokontratturi. Iżda jena naħseb li għanna nappoġġaw aċċess għal mikroentreprizi ma nix nejnu biss il-kumpaniji kbar. U jina naħseb, Sur Signora President, li rridu niprofaw nħarsu dan it-tip ta' aċċess. In signora Cornelsen un bat is signora Lope Fontanier. Grazzi, Signora President. Jina naħseb li il-rapporter għamlet bieċa xogħol verament tajba ħafna fuq it teks naqbel mal-maġġoranza tal-punti li għaw għawek, ma dinja xaġa li rridu nkomplu naħsbu dwara. Iżda, il-mira ġenerali għax ħaġa naqblu maħħa deroga fi żmien ta' kriżi li terġa' titpoġġa mek hija ħaġa vitali u nittama li nkunu nistgħu nagħmlu dan anka qabel 2014 u jiena nixtieq nisma' l-aġġornament tal-President ta' kif mixin. Issa dwar l-inklużjoni tal bdiwa taħt l-istess kundizzjonijiet din ħagġa ħaġa ġusta dan ħajfisser li probabbilment ħafna minnhom mhux ħajkunu jistgħu jizawa, iżda għall-inqas nkunu ednatu nagħtu fil-fatt ikun hemm ħafna eh, bdiewa f'xi reġun partikolari li eh, kollha flimkien minħabba l-kriżi u globalizzazzjoni jitilfu l-irsizzat tagħhom, forsi kollhom bżonn taħriġ għal professjonijiet oħra. Joġobni li qed norbtu b'mod aktar b'saħħtu mal-Unjoni Ewropea 2020, jina naħseb li l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali ma tantx għandha flus x'tonfoq u dak li għandna x'nonfqu għandu jkun immirat lejn il-miri u l-enin tagħna għal ġejjieni tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea li fil-fatt hija l-Istrateġija Ewropa 2020. Nishtiq naħseb fl eh, flimkien ma' rapporter u shadows l-oħra jekk nistaw forsi nintegraw l-IGF li SF pala speċi ta' mekkanizmu eh, ta' eh, aġir malajr fiħdan li jessef. Forsi sta' jkunem koerenza bejt nem, ġviri ħafna drabi u fil-fatt il-flus huma tal jessef u l-applikazzjoni tisaw iġu proċessati b'mod aktar maġġel, iżda ħafna zit importanti B'dan il-mod forsi nistaw ninsolvu il-font għaliex l-ikbar eh, ġlida miex mal-agri imma mal-kunsil bħalma qalet is-Sinjura Haken. Jena smajt li n-numru ta' pajizi li għandhom problema bl-GF qed jikber ħafna minnhom isemmu s sussidjarjetà u fil-fatt mhux kollha għandhom tort fuq dan Iżda lina dak li għal iżjed importanti għal il-fond xjamil fil-post, għax jagħmel differenza għal nis edha jew għal ċittadini li għandu bżonnu l-iktar u dan jot iktar minn xi punt teoretiku fuq is-sussidjarjetà partikolarment jekk xina nimbiraħ naqra u nassiguraw li eh, fil-fatt jispiċċa eh, fejn l-aktar mm, li huwa meħtieġ mhux sempliċiment ħaġa supplementarja għall iżjed stati membri li għandhom il-flus. Issa smajt li sinjura Harkin tajt xi ħaġa dwar il-possibiltajiet li nbidluh fond strutturali. Nixtieq nisma' aktar dettal dwar dan u anka jekk jiġi immirat lejn l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija. Grazzi. Grazzi, Signora Lopez Fontanier. Un bat, Signora Xute. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna xtaqt nżid xi punti l-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena nappoġġa b'mod sħiħ li rapportera li xina naħseb li għamlet biċċa xogħol verament tajba. Jiena nħoss li hemm bżonn li dan il-fond jipermetti li l-nis edha li jitejbu l-impiegabilità tagħhom u jkunu jistaw jibdew attività ekonomika l rasom Għalhekk hemm bżonn li konna budget adekwat u li konsidra iċ-ċirkostanzi attwali eh, li mumiex taftit snilu sfortunatament. jina nappoġġa u koll il-proposta ta' rapporter dwar il-rati ta' kofinanzjar għax dawn jistaw it-tejbu jew inkella jiffaċilitaw lill-istati membri sabiex ikunu jistaw jaċċedu għal dan il-font mod aktar faċli. Ħaġa tajba wkoll li f'dan ir regolament narfu l-eċċezzjoni temporanja ta' kriżi bħala kriterju permanenti. Din hija xaġa li semmit il-rapporter naqbel magħha. Issa dwar l-inklużjoni jew le tal-bdiewa huwa ċar li l-bdiewa jrid ikollhom trattament l-istess bħal ta' ħadima oħra. U anka jekk anka jekk f'ħafna mill-artikli ma nsemmux dawn il-bdiewa, jiena naħseb li tkun ħaġa tajba li xorta waħda namluha ċara li eh, insemmu b'mod ċar li hawnhekk il-bdiewa jrid ikollhom l-istess trattament bħal ħaddiema l-oħra. Hekk huwa indispensabbli li ma nħallux barra lill-agrikolturi għam lill-bdiewa minn dan il-fond. U biex nikkonkludi jiena naqbel ukoll bisħiħ mm, naqbel bisħiħ ma Elizabeth More u eh, rridu ninkludu mhux biss il-ħaddiema fissi dawk li ġejjin mill aġenzija ta' xogħol temporanju iżda importanti li s-sidin tal mikroentrapriżi eh, self-employed u dawk tal-SMEs eh, palma qalu aħna fi Spanja għandna intrapriżi żgħar f'xi qasam partikolari u għalhekk huwa tajjeb li huma jkunu jistgħu eh, jaċċedu għal dan il-fond ukoll. Grazzi ħafna. Euh, Madame Blinkovic-Ute, puis Monsieur Thomas Mann. Is-Sinjura Blinkovic-Ute u Sir Mann. Grazie ħafna, Signora President, grazie Rapporteur, Signora Harkin, i verament ħadmet biex tipproduċi dan dokument. Iżda nixtieq nagħmel kumment. Għana nafu li fil-Kunsil għatem minoranza li qiegħda timblokka mill-lider din hija il-pożizzjoni tal-Ġermanja li hija ftor hekk. Iżda jina niftakar meta kellna smiħa wek fil-komitat u kienem rappresentanti ta' ministeru kompetenti fil-Ġermanja li ta' eżempju ta' kif pajizom et juża il-fond ta' globalizzazzjoni. Kif ukoll dinja dan huwa fatt pervament pożittiv għalhekk issa jiena sorpriża bil-pożizzjoni tal-Ġermanja fil-Kunsill Il-mistoqsija li nixtieq insaqsi issa. Aħna għanna il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni, għan fondi oħra, nistaw naqdu kollha flimkien nifranka nifrankaw il-flus b'dan il-mod. ċajkun il-rizultat ħadd ma jimportax? Għalek jina ma nappoġġax il-proposta ta' Signora Correalison li qalet li il-fond tal-globalizzazzjoni sta' jkun parti mill-fond soċjali għaliex b'dan il-mod ħankunu qegħdin nitilfu il-mira tagħna lan tal-fond għall-globalizzazzjoni. Il-skop tiegħu ħajsparixxi. U din hija xi ħaġa li importanti ħafna, partikolarment eh, f'dan il-perjodu ta' kriżi. U jiena nittama li d-deroga għal żmien ta' kriżi ħadd nżam għal ġejjin nkunu nistgħu niksbu l-għanijiet tagħna b'dan il-mod. Jiena nappoġġa pratikament l-ideat kollha li ġew imsemmija mis-Sinjur Harkin qed nara li hi verament ħadmet fid-dettall u jitifhem is-sitwazzjoni x'inhi, nappoġġa l-idea tagħha dwar il-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali fl-attivitajiet tal-Fond ta' Globalizzazzjoni nis li tilfu l-impjek tagħhom għandhom ikollu xi forma ta' rimbors, għandhom jirċievu finanzjar. Jena naħseb li 50% ta' kofinanzjar mhuwiex biżejjed. Ħafna mill-pajjiżi fil-fatt mhux ħajkunu jistgħu jużawh taħt dawn il-kundizzjonijiet. Għalhekk irid ikun hemm min tal-inqas 75% li jingħata lilhom. Il-pajjiżi li ma jifilħux mod finanzjarju inkella b'dan il-mod ikunu jistgħu jużaw issa. Issa dwar il-bidja u l-agrikoltura, Jina fil-passat kon najda u ħankompli nirrepetija li hija il-Kummissjoni li daħletna f'din is-sitwazzjoni. Għaliex il-Kummissjoni provat tinkludi il-bdiewa fil-fond tal-globalizzazzjoni kien nataw 3 miljuni. Issa qed naraw li l-bdiewa għandhom bżonn ta' minn tal 7 miljuni. Ma nistax nifhem jiena irridu nappoġġaw il-bdiewa jew sempliċiment noħolqu viżjoni immaċ li aħna fil-fat edin nejnu għom. Jina ma naħsibx li dan il-font jista' jfinanza eh, il-bdiwa taħċi kondizjoni speċjali. Jekk tridu tejnu għom irridu napplikaw l-istess kondizjonijiet li jeżistu għal l-impiegati kollha l-oħra. Jina membru u koll tal-Kumitat FAM għanna opinjoni l lesta fuq dan il-rapport u nishtiq għalek nitlob l-rapporter li tikkonsidra l-opinjoni tagħna għaliex l-aspett tal tassessi hija xi ħaġa importanti ħafna. Mela, għad fadalli. E, Sur Mann, Sur Christensen, Signora Beres, nistanala. Signora Guns, nistanala il-lista tal-kellima. Jeder li bilna? Mela, Sur Mann. Grazzi ħafna, Senjora President. Marjan bħal dejjem għamlet rapport verament tajjeb u nistaw naqblu miegħu. Għatem xiftit punti li ma naqblux forsi maħħom imma rridu n Signora ta' jien għandi problema bil-fat li ġermaniżi qegħdin jużaw minoranza li jimblukkaw, jien għandi esperjenza eh, dwar dan, iżda il-kisbiet fil-parlament fil-fatt ma, eh, ma, ma naħsibx li twaslulhom, nispera li din mhix l-aħħar opinjoni tagħhom, ma nistax niggarantixxi. Ovvjament l-MPs kultant jikollhom opinjoni differenti lura l-pajjiżhom. l pajjiżhom l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 Il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni bilna fuqu u bċertu f'tertu dettal fil-Parlament u li il-grupp ta' ħidma eh, jgħid li ma nixtiqux li jkun hemm approċċ fejn il-flus ikunu mifruxa imma eh, jkunu aktar immirati. Jiena naħseb li eh, miexi fil fid-direzzjoni tajba za naħseb li f'ċertu kapitali dan il-punt ma ġiex marruf. Jiġifieri nixtieq nagħmel kontribuzzjoni tiegħi fuq din in-nota u ma nafx hekk hux ħarna xi li nbidlilhom l-opinjoni tagħhom jew intafilhom xi ftit tħassib tagħhom Jiena naħseb li l-fudan il-font eh, irnexilu jikseb ħafna affarijiet fil-bidu kien hemm tentattiv li minnaħat ta' Sur Barroso li jati eh, jagħti ħafna importanza kien jipprovaj ċaqla flus minn l-ISF għal dan il-fond. Iżda dan ma tistax issir għaliex l-ISF huwa fond għalih. Ma nistgħux nimminaw dan l-as importanti ħafna ġviri tal-Fond Soċjali Ewropew. Ovvjament, huwa tajjeb li il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni jilħaq effiċenza u jikseb ċertu riżultati, aħna medna lil ħadd ismaw offa flus ħudu kemm tridu, le, rridu nkunu stretti, rridu nżommu mal-kriteri u jiena naħseb li dan il-messaġġ ma wasalx. Għala qas mhux kulħadd femu għandi punt fuq il-qasam tal-bidja, aħna fil-kostituenza tiegħi għandna l-agrikoltura wkoll jiena ħares li l-irsiset u jiena ċert li anke l-kollegi tiegħi jekk jagħmlu. Iżda jiena naħseb li nkunu mixin fid-direzzjoni il-ħażina jekk nieħdu l-flus għalihom minn dan il-fond tal-globalizzazzjoni. Għandna eh, fondi speċifiċi għal għal bdiewa, għandna sorsi eh, eh, ieħor ta' fond ta' flus għal-bdiewa. Jina favur li il-bdiewa ma jkunux koperti minn dan il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni, jun oħra ta' flus li jistaw jintużaw għall-għanijiet tagħhom. U jina ċert li ħanaraw dan anka fid-dawl ta' l-emendi u d-dibattiti jek dan il-konsens fuq dan nistawx nħuħ jew le, iżda xtaqt sempliciment insemmi li hemm ċertu differenzi fl-opinjoni tiegħi meta mqabla ma dawk li huma responsabbli fil-Ġermanja. Mela, Sir Christensen. Grazzi ħafna, Signora President. Ejja nipruvaw nikkonkludu kemm jista' jkun malar dan il-proċess ta' reviżjoni tal-Fond Ewropew għall aġġustament tal-Globalizzazzjoni Naddejn kważi sena Użajna s-sena biex eh, namlu il-proċessi kollha li infetħu. U dan huwa wis, irridu naqsu il-perjodu. Jiena naqbel ukoll li il bdiwa għandhom ikunu esklużi. U il-font huwa eh, l-agrikoltur fil-bdiwa jihdu 35 sa 40% tal-budget Ewropew, ġifier kan daħlu għamaw ikkoll ħanħawtu l-affarijiet. Jena naf li il-Parlament Danis għal kemm il-darba li jikkonsidra li dan huwa ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà meta ikun hemm intrapriżi differenti li huma inklużi hawnhekk pereżempju l-intrapriżi eh, differenti eh, m'hemmx distinzjoni bejn jekk mhux intrapriżi żgħar jew kellha intrapriżi agrikoli. U dan jikser is-sussidjarjetà għaliex huma l-awtoritajiet nazzjonali li huma kompetenti li appoġġaw l-intrapriżi iż-żgħar. Issa, minn perspettiva amministrativa ikun wis jekk aħna noqogħdu naraw eh, ċertu e, proċessi li affettwaw kull eh, intrapriża żgħira indipendenti. U il-pis amministrativ ħajkun u naqra eċċessiv. Jina naqbel ma' Surman irridu naraw il- uh, l-intrapriżi l-kbar jew inkella il-ferrat kollha kemm huma. Għax jekk ikonna l-intrapriżi żgħar din tkun ħaġa impossibbli u trid tkun fidejn e, il-kompetenzi nazzjonali. Mela, tajjeb wis, grazzi. Nixtieq e, nerġa' nsemmi xi ftit punti li nixtieq infakkar fil-kaxa ta' negozjati li kullħat huwa familjari biha, il-fond ta' ġustament għal globalizzazzjoni ġi maqbus mill-presidenza Daniża li tajt li fil-punt 94 li wara l-2014 dan il-font mhux ħajibqa' jeżisti. U jiena naħseb li kulħadd f'dan il-kumitat eh, huwa perswas ta' l-importanza ta' dan il-font. Jina naħseb li kulħadd ħajkollu bżonn jikkonvinċi l-awtoritajiet nazzjonali. Għallaqa tal epsko għada kif ukoll il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali fis-26 ħadd ħares propri nini kaxxa ta' negozjati jiena mhux ħanoqgħod nerġa' nidħol fid-dettall tal-punti ta' mertu iżda din hija xi ħaġa tagħmel parti mill-kodeċiżjoni flimkien mal-Parlament Ewropew għalhekk il-Kunsil irrid iżomm dan il-punt f'moħħu mhijiex sempliċement kwistjoni li wieħed għandu bżonn konsens mill-Parlament. Issa rapporter saqsitni il-dwar il-suġġerimenti għaj dwar li nitolbu l-Kommissjoni li tkompli fuq proposta li għamilt il-biraħ jena waqt dibattitu fuq il-programm ta' ħidma għal-presidenza ta' ċipru. U il-proposta hija bazata fuq din il-konklużjoni illum fil-Kunsill hemm proposta għall-estensjoni tal-kriterji tal-kriterju ta' kriżi tal-Fond ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni u jekk eh, peress li m'hemmx fejn bħalissa kollox ġifriżat u dan huwa marbut mal-snin 2012-2013 il-kriterju tal-krizi teoretikament madux japplika għaliex il-krizi il-krizi eh, tapplika għal periodu eh, qasir ta' ħin għalhekk dik suppost ġiet sospiża fil-31 ta' Deċembru tas-sena li għaddiet. fil kunsil kien hemm suġġeriment li nżidu sena u mbagħad sena oħra. Għalhekk jidher li l-2012 eh, għadda kollox u jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha eh, l-affarijiet mhux ħajmorru tajjeb għal dan il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni, jiena naħseb flok tirtira għandha terġa' tagħmel sottomissjoni tagħha u titlob verdett fuq l-2013 għaliex is-sitwazzjoni ma tejbitx. Jina ma nafx kemm ħajkolla suċċess fil-kunsil fil-kuntest li għandna bħalissa, iżda rridu nibatu il-messaċ tajjeb u dan ifisser li rridu nadottaw din l-istrateġija. Issa dwar il-Kumitat Agri jina nittama li se nkunu nistgħu nilqu ftehim fuq kif ħanaqsmu is-setat. Jina naħseb li rapporter tagħna għandha raġun meta tajt li fuq kwistjonijiet ta' sostanza irridu nimxu fl-istess direzzjoni. Iżda nixtieq niġi lura għaż-żewġ punti negattivi hawnhekk. L-ewwel net il-mod ta' kif għamlet il-proposta tagħha l-Kummissjoni li tinkludi l-bdiewa din mhix ħaġa aċċettabbli u din nistgħu ngħiduha ngħidulhom li hija soġġett tal-kritika għaliex ġiet ippreżentata bħala mod ta' kif nikkalmaw ir-rabja ta' dawk il-pajjiżi li ħossu li ma tantx qed jieħdu mill-pakk u dan huwa mod kif nistgħu ngħidu isma' aħna qed neħdu ħsiebhom il-bdiewa tagħkom u aħna hekk qed nagħmlu. Ġviri, il-proposta tal-Komissjoni mhix waħda li hija sodisfaċenti għalina. It-tieni raġuni għalfejn aħna maħniex sodisfatti huwa li rridu nikkunsidraw il-konsekwenzi soċjali tal ftejim ta' kummerċ ħieles u din mhix aċċettabbli. Jekk il ftejim ta' kummerċ ħieles għandu impatt tant negattiv fuq kwistjonijiet soċjali fl-Unjoni Ewropea, dawn misshom ġew negozjati b'mod differenti. Umbat li aħna naċċettaw li għanna niftħu il-fond ta' aġġustament għal globalizzazzjoni biex ikkumpensaw għal dawn l-effetti, Eh, ħatat l-impressjoni li inti tista' tinnegozja dak li trid fuq l-FTAs noqtlu l-bdiewa u imbagħad naraw x'inhu l-ħsara. Imma dan huwa l-kontra ta' dak li nippruvaw nagħmlu dak li konkludejna frio. Mhiex kwistjoni li nżviluppaw il-kapaċità tal-pajjiżi permezz tal-FTAs, eċetera. Għalhekk jien mhux ħanqod nidħol f'wis dettal iżda hemm ċertu argumenti fil-mertu li iġaluna naħdmu bil-kontra wek, issa. Minna ħal oħra u għawek qed niġu lura għal mod ta' kif irridu jiġu konsidrat il-bdiewa u min jaħdem marrasu, rasu, fil-grupp ta' ħidma jina niftakar kas fi Spanja b'mod partikolari. Ma nistax niftakar kemm kien hemm pajjiżi involu, hemm kumpaniji involuti, iżda il-Presidenza Spanjola xtaqet tippreżenta il-ħarsin soċjali ta' eh, min jaħdem għar-ras u self-employed fil-situazzjoni ta' krizi meta il suq kienet jitħarbat. U ma mandomx aċċess eh, kif suppost għal ħarsin soċjali jew inkella benefiċċji fi żmien ta' eh, jekk ikunu qiegħda ġifieri m'għandhom xejn biex jipproteġihom. Ġifieri biex jekk nikkonsidraw din it-tip ta' sitwazzjoni individwali taħt dan il-kapitlu, huwa mod interessanti kif forsi nimxu l-qoddim u din hija xi nistgħu napplikaw wkoll għall-bdiewa żewġ punti addizzjonali l-ewwel net. dar dwar dak li ċi tinkludi bħala rabta mal-fond soċjali, jena minix ċerta eżattament kif nistaw nimxu qoddim għaw, se ekk rridu nkunu ċerti li l-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni jista eh, jintuża b'mod aktar maġġel, kulħadd irritek, għandna bżonn ta' sistema differenti għal budget għaliex is-sistema li hemm bħalissa l budget tajt ħafna fuq kif nżommu l-ħinijiet għaliex il-proċeduri tant jimxu bil-mod. U dwar il-mistoqsijiet tar rapporter kemm il-darba jena semmejt din ir-rabta li hemm bejn il-Fond aġustament tal-globalizzazzjoni u it-ħassib fil-rapport ta' Alejandro Serkas. Din hija xi ħaġa li l-Gvern Franċiż ippropona li naħarsu lejh. U jiena verament naħseb li għandna bżonn nikkunsidraw dak li nagħmlu sabiex il-fond ta' ġustament tal globalizzazzjoni mod ta' kif nistaw namlu ristrutturar fuq mm, mod aktar wiesa. Dak ma kelli xinajt. Eh, għandi komment fil-qosor dwar din il kustjoni li tqajmet hawnhekk. Jiena naħseb il-Fond Ewropew għal aġġustament tal-globalizzazzjoni u l-filosofija ta' kif għandu jiġi użat hija differenti immens minn dik ta' li FSF u mux eh, tkunx ħaġa ingannevoli li kiku naqdu dawn iż-żewġ affarijiet għaliex qegħdin naraw illi hemm filosofija differenti warahom. Anke jekk spiss qegħdin jaqdu l-istess san. Jgħinu biex noħolqu l-impjiegi, jgħinu lil dawk li jinsabu qiegħda fost l-oħrajn. Ma rridux inħaltu l-affarijiet għax tkun xi ħaġa pjuttost perikoluża Nixtieq nħedġeċ lill-Onorevoli Harkin biex tibqa' tiġġielet għal Fond Ewropew għal aġġustament tal globalizzazzjoni u mhux taqta' qalba aħna ser inkunu għarajka hawnhekk din il-ġlieda tiegħek. Jiena naf illi il-kriżi u l-għamla tagħha ilha tinbidel U minix nejt illi il-Fond Ewropew għal ġustament tal globalizzazzjoni madux meħtieġ ma forsi rridu nikkonsidraw xi bidliet biex huwa jsir aktar effettiv iżda jidher biċ-ċar illi għandu jkun immobilizzat aħjar, għandu jkun immirat, għandu jiġi użat fuq livell Ewropew fl-espressjoni ta' solidarjetà. bl istess mod ta' kif solidarjetà tiġi espressa fl-ISF. Issa problema l-oħra jekk għandix ninkludu l-bdiewa. Il-bdiewa jeħtieġu xi ħaġa bħal dawk li mhumiex bdiewa u jingħataw essenzja li huma vittmi ta' din il-kriżi tal-banek tal-kumpaniji. Hemmhekk irridu nikkonsidraw illi inwarbu xi ħaġa mis-CAP u noħolqu proċedura jew mekkaniżmu biex dan il-fond ikun jista' jiġi użat. Imma jiena Kiku jien ma użax il-Fond Ewropew għal aġġustament tal-globalizzazzjoni għal bdiewa hija xi ħaġa assurda illi ngħidu li l-bdiewa jeħtieġu ammont partikolari ta' flus naħseb illi jeħtieġu ħafna flus u dan jista' jkun illi mhux l-aħjar mod kif qed jopera kollox bħalissa. Issa fisem il-Kummissjoni. Kelli ma' imess. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi u koll l-rapporter għal-rapport li jaħejiet, rapport illi juri il-ħidma illi kienem warajħ u l-konsens li approvat is sip Jina kont interessata ħafna nisma diskussjoni hawnhekk li juri appoġġ kbir għal bilanċ illi ilha tistinka biex issib ir-rapporter. Jiena mhux se nikkumenta ħafna dwar il kustjoni marbuta mal-bdiewa għaliex qed nisma' li hawn qbil mifrux hawnhekk u ir-rapport hekk kif ippreżentat huwa rapport loġiku dak li għandu x'jaqsam il bdiwa biex ninkluduhom bħal kull bħala parti minn eh, dawk li huma eligibbli għal dan il-fond u dwar dan l-aspett mhux ser nikkumenta imma ser nikkumenta dwar ftit mill-irfinar li kienet qed tagħmel ir-rapporter dwar il-proposta li aħna ressaqna. Il-maġġoranza hawnhekk maġġoranza tal-affarijiet huma pożittivi u taw ta' siwi għal-Komissjoni. Per eżempju, l-aspett illi rata ta' reintegrazzjoni għandha tiġi mkejla fl-aħħar tal-perjodu ta' implementazzjoni u mhux wara sena. Jidher li din hija xi ħaġa tassew loġika għaliex aħna natu 24 xar ta' appoġġ skont l-IGF u għal daqstant numru kbir ta' ħaddiema ser ikunu qegħdin jieħdu sem fi programmi illi idumu 24 xar jew anke iktar jekk il-programm jibda wara data ta' applikazzjoni u għalhekk huwa loġiku illi inkejlu rata tal-integrazzjoni fl-aħħar tal-perjodu ta' integrazzjoni u mhux f'nofs it-triq. Aspetti ieħor illi jena indikajt fil-kopja tiegħi huwa illi l-assistenza ta' investiment m'għandhomx jeċċedu 25,000 euro. Meta mqablin mal-35,000 euro, jena naħseb illi jekk il-bdiewa ma ninkluduhomx il-25.000 euro għandhom ikunu bizzejiet u għandhom jippermettu biex il-fondi jiservu għal aktar ħaddiema. Fil-każijiet attuali tal-GF tagħna ma naħsibx illi għandna qatt biżnihom b'ħafna flus dawn il-25,000 euro u għalhekk jidher illi huwa ammont illi jista' jaħdem fil-prattika. Dwar ir-rata għolja ta' assistenza teknika illi jintom tippermettu li jkun hemm limitu massimu ta' 7% din tidher idea tajba għaliex kif qalet ir-rapporter Spiss f'applikazzjonijiet inizjali l-ewwel applikazzjoni minn stat membru din ir-rata tkun aktar għolja mill-4 fil-mija li għalina hija l norma U tista' tkun aktar għolja jekk nitrattaw każijiet ta' reġuni imbeda jew inkella jekk ikun hemm xi problemi bħal pereżempju il-bżonn ta' kontrolli infurzati. Dwar il-konsultazzjoni ma l-imsieħba soċjali din hija wkoll ta' siwi kbir u ta' bilħaq kif inti din hija xi ħaġa illi deret illi kienet element pożittiv fil-każijiet attuali. U kien hemm xhieda ta' dan. Nuċċaliti ma tantx huwa eh, tajjeb u qed nifhem ma l president qed tgħidli li biex inżomm fil-qosor. Għalhekk biex nisma' minna jiena Nixtieq ngħid li rapporter ipproponiet illi f'każijiet ta' edukazzjoni terzjarja il-perjodu jista' jiżdied imma ser ikun diffiċli biex naraw kif dan jista' jsir għaliex l-aħħar rapport ser ikun hemm bżonnu wara 24 xahar plus 6 xhur. U għalhekk irdu niddiskutu xi ftit id-dettalji ta' kif dan jista' jsir il-kwissjoni tal-rapport annwali bħalissa għallunna biex namlu rapport bianwali biex nifrankaw ix-xogħol u dan mhux element daqse kbira hawnhekk. Naħseb illi koprejt ħafna mill-punti fejn il-Kummissjoni suppost kella tagħti opinjoni jekk għandkom aktar mistoqsijiet jiena disponibbli li nweġibhom. Grazzi is Rapporter, qabel nibda nista' nitkellem għal żewġ minuti jew għal seba' minuti. Żewġ minuti qed ngħidu, żewġ minuti jkunu ħafna ħjar. Tajjeb wis, mela se nitkellem għal żewġ minuti. Is-Sur Darden u s-Sur Kristinsen tkellmu dwar il-kwistjoni tal-kumpaniji iż-żar. Il u l-linja li hemm tifret il-mikro kumpaniji u l-SMEs. Aħna bħalissa niffinanzjaw il-mikro imprizi u naraw li kien hemm ħafna applikazzjoni f'dan ir-rigward, ħafna applikazzjoni f'dan ir-rigward dan diġà qed jiġri smajt il-punt ta' Sur Darden u dan nistgħu niddiskutuh. Ir-rata ta' kofinanzjament Sur Darden tkellem dwar ir-reġun u s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol din forsi nistgħu nindirizzaw skont il-każ dan nista' niddiskutih miegħek ma nafx kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet imma jiena lesta illi niddiskutu aktar. Sinjura Moran Xartier jiena għandi pjaċir nisma' illi eh, inti l-esta li tappoġġi dan il-fond u tkellem dwar ix-xogħol siwi li għamel sur portax sewa li semmejtu dwar eh, il-kriżi il-fejs jinsabu hemmhekk fir-rigward tal-bdiewa U importanti illi nejdu illi nistaw ninkludu eh, dawk illi diġa edin jaħdmu fis-settur tal-bidja, mhux biss il-bdiewa infushom. Sinjora Corneli se nitkellmet dwar l-IGF li jidħol fl-ISF u attrajenti fuq livell, wieħed imma fuq livelli oħra mhux daqshekk attrajenti. Smajt il-kumenti differenti minn persuni differenti u iva ser niddiskutu dan il-punt. Jiena għus nibza illi mhux ser niksbu ftehim dwaru imma xorta waħda mhux qed naqtaw barra diġà minn issa. Xi kelliema tkellmu dwar rata aktar olja ta' kofinanzjament u ovvjament l-aspett eh, tal-sessi u kol dan trattajtu u l-kustjoni ta' otjiet għal-kura fost l-oħrajn u dipendenti tal-kura. Is-Sulman tkellem dwar il-minoranza li qed tibblokka mhux il-Ġermanja biss, imma ħafna pajjiżi u hemm xi pajjiżi żaru wkoll għaliex iħossu illi rata ta' finanzjament mhijiex għolja biżejjed. Hemm pajjiżi li dan qegħdin għal ħalbosta raġunijiet. Sur Kristin tkellem dwar kemm hu dan din hija xaġa kruċjali u meta jien semmejt dan fil-memo ta' spjegazzjoni tiegħi hija li jien kont qed nittama illi l-istati membri infushom ikunu jistgħu jibdew jiffinanzjaw dan. Jistgħu għall-inqas jibdew jiffinanzjaw parti mill-pakket jekk huma jkunu fi problemi ekonomiċi smaj dak li kellha xi tgħid il-President u memx għalfejn uqot nisħaq dwar dawk il-kustjonijiet. Biex nżomma żewġ minuti li tajtni l-unika żewġ kummenti li ser nagħmel grazzi tal-kummenti tagħkom u madwar l-għajnuna tal-investiment jiena dan naqqastu apposta għal 25,000 euro għalix hekk għamilna sissa għamilt il-kalkoli matematiċi tiegħi dwar kemm hemm flus disponibbli u numru ta' ħaddiema illi hemm wara dak li ġara sissa u 35.000 ikun wis. Naqbel dak tpoġġa emmek minħabba. Minħabba l-bdiewa l-aħħar punt issa. Situazzjoni fejn jekk stat membru japplika l-IGF, per eżempju, f'Ottubru u Novembru ta' sena partikolari, imbagħad ħaddiem ikun irrid li jkollu aċċess għat-tielet livell f'ħafna mill-każijiet aktar ma jkunu jistaw ikollhom aċċess, l-aktar kmini li jista' jkollhom aċċess għat-tielet livell huwa Settembru ta' wara tas-sena ta' wara. F'sitwazzjonijiet bħal din fejn l-aċċess għall opportunità disponibbli li jmiss jiena kont qed nistaqsi illi forsi nistgħu niksbu dawn is-sentejn u kont qed nitkellem u se nitkellem mal-Kommissjoni biex naraw kif dan jista' jaħdem u kif nistgħu nużaw għand ħafna iktar xi ngħid, imma naħseb illi s'issa qed biżejjed jiena ninsa perqana li naħdem ma' shadows jew kull membru ieħor li jixtieq jikkuntatjani. Grazzi. Grazzi jiena ħadd nota illi l kommissjoni Ewropea tas qarrija tagħha mingħajr ma reaġixxiet għal proposta tagħna il-proposta illi intawlu il-sistema ta' fond tal-globalizzazzjoni sal-2013. Nittama illi l-Komissjoni titratta mill-qrib din il-proposta għaliex hija proposta ta' siwi f'ħafna okkażjonijiet u għabbażi ta' dak imbagħad inkunu nistgħu niftu skadenza għall-emendi l-iskadenza għall emendi hija d-disa ta' Lulju f'nofsinhar. Punt numru 9 fuq l-agenda. Dan se nitrattaw skont l-emendi li għanna unek rapport ta' Sinjura Elizabeth Moran Chartier dwar il-Fond Soċjali Ewropew u tħassir tar regolament numru 1081-2006. Senjura Moran Chartier irċevit 400 26 l-emenda mhux ser nitloba biex dokumenta fuq kull emenda iżda biex tgħidilna x'taħseb b'mod ġenerali dwar dan. Grazzi, Sinjora President. l lesta li nagħmel l-ewwel net nixtieq niżgurak illi dwar il-grupp ta' ħidma fir-rigward tal-Fond Soċjali Ewropew il-Kumitat tal impigi qed jikseb il-benefiċċji, qed jaħseb il-benefiċċji hawnhekk tal-ispirti tal-ispirtu ta' kooperazzjoni tal-membri kollha fil-grupp ta' ħidma u jiena nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha illi qed jaħdmu dwar dan ir-rapport partikolari dwar l-ISF il-Fond Soċjali Ewropew qed jaħdmu tajjeb flimkien u dan ilhom jagħmluh għal ħafna żmien. Dan jippermettilna biex nitlu f'ħafna dettal matul il-ħidma tagħna wkoll biex nieħdu pożizzjoni. U naraw x'inhuma responsabiltajiet tagħna fiħdan il-kumitat. Viżavi responsabiltajiet ta' kumitati oħra fiħdan il-Parlament Ewropew. Kif qed inti hemm iktar minn 420 l-emenda mill-gruppi politiċi kollha u għalhekk ser nejdilkom x'naħseb jiena f'termini ġenerali u ser jkun il-prinċipju għal ħidmietna. Aħna rridu nżommu dan il-test qafas u fil-premessi impoġġu l-emendi kollha dwar kif l-ISF sejjer jiġi implementat biex nipruvaw inżommu il-test oriġinali jemmek u jkun aktar faċli illi l-affarijiet jiġu implementati. It-tieni punt qegħdin nipprovaw inżommu l għanijiet tematiċi u l-prioritajiet ta' finanzjament tagħna biex nippruvaw inżommu il-kunċett ċar f'kull parti l-mobilità l-impjiegi, tal-matul il-ħajja, l-edukazzjoni, l-ġlieda kontra l-faqar. U l-effettività amministrativa. It-telef prinċipju huwa li nevitaw illi nkunu wis restrittivi, illi nagħtu ftit marġni ta' manuvra li l-istati membri meta ma jiġu biex dan jimplementaw. Nistgħu naraw illi li jessef jista' jiġi użat aktar, jista' jkun aktar effiċenti U dak li għedin niprofaw namlu huwa illi niprofaw nizguraw illi dan dawn jiġu użati kif suppost mill-istati membri. Dawn kienu l-prinċipji u dak li nixtieq nagħmel issa bħala l-pass li jmiss huwa illi nidħol fil-punti li aħna ilna niddiskutu u l-punti li rċevejna emendi għalihom u li għandna emendi ta' kompromess għalihom. Il-25% tal-ISF illi ġejjin mill-fondi strutturali dan il-punt diġa feċ drabi oħra u jiena naħseb illi dan irrit jidder fl-emendi, taħt l-emendi ta' kompromess. It-tieni punt. U dan jista' joħloq ftit ta' kontroversja għaliex hemm xi gruppi li ma jaqblux l-20% tal-ISF biex niġġieldu il-faqar. Dwar dan mhux kulħadd jaqbel. Hemm imbagħad il kondizjonalità il-klawżola ta' kondizjonalità makroekonomika u l-konċentrazzjoni tematika. Hemm erba fit-test ewlieni u forsi dawn nistgħu inżiduhom għal sitta biex l-affarijiet ikunu aktar faċli fil-fażi tal-implementazzjoni. Il-punt liħor huwa l-inklużjoni tal-persuni mhux kwalifikati, persuni żgħażagħ illi jitilqu mis-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ. Dan huwa grupp illi aħna rridu niffukaw l-isforzi tagħna fuqu. Flemendi aħna inkludejna l-involviment tal-imsieħba soċjali għaliex ovvjament din hija kwistjoni fejn aħna irridu naħdmu flimkien u aħna ta' bilħa irridu nifukaw fuq viżjoni kollettiva, viżjoni komuni. Ta' impjiegi li avanzaw fiħdan il-kumpaniji u koll l-intejbu il-ħiliet tal-ħaddiema u din għandax taqsam u koll mal-taħriċ, mal-talim matul il-ħajja u koll il-ċertifikazzjoni tal-labiltajiet Dawn l-elementi jiffokaw fuq suġġetti ewlenin. Jiena tkellim dwar is-suġġetti ewlenin hawnhekk u issa nixtieq nitkellem dwar il-metodu ta' ħidma u l-iskadenzi li għandna wkoll. Jekk nieħdu l-emendi kollha kemm huma naraw illi kellna sessjoni twila ta' ħidma il-bieraħ flimkien ma' shadows kollha. U aħna għad trattajna l-emendi kollha. Jiena ressaqt madwar 60 l-emenda ta' kompromess biex nara dwar ma punti nistaw naqblu fost il-gruppi politiċi differenti u li ma direzzjoni ser insegu fil-ħidma tagħna. F'dawn l-aħħar ġimgħat ser nitrattaw il-ħidma mill-gruppi politiċi kollha biex bekk sa' disa ta' filgħodu tal 6 tal-Ulju li aħbat it-tlieta aħna ser nippruvaw sa' 26 ta' Ġunju skużawni inkunu nistgħu naraw x'għandna quddiemna biex bekk sal-ġimgħa ta' dik il-ġimgħa ix-shadows jirċivu l-emendi ta' kompromess biex bekk it-tlieta u l-erba, ġifiri, nar it-tlieta u erba tal-ulju fi Strasburgu aħna nkunu nistaw naħdmu flimkien u niġbru l-isforzi tagħna biex nivvutaw fil-ħamsa tal-ulju. Nittamaw illi hemmhekk inkunu nistgħu nikkonkludu l-affarijiet għaliex, senjora President, għandna ħafna emendi hawnhekk. Jina xtaqt nirringrazzja l kollegi kollha mill-gruppi kollha u nittama illi inkomplu naħdmu din ir-rata biex bekk naslu l-koll għal vot fil-5 ta' Lulju. Grazzi Sinjura Kinga Guns. U Isur Kristofski. Uh, first of all, I, I would like Grazzi ħafna l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja ir-rapporter nafu li hemm ħafna ħafna ammendi kif inti stess semmejt fil-introduzzjoni tiegħek imma jiena naħseb li dan il-grupp ta' ħidma li ilu jaħdem għal din is-sena xi ħaġa fermut li għax aħna kellna biżejjed ħin nitlu fid-dettalji tal-limna dwar l-opinjoni ta' xulxin. U għalek ma kellniex aħna għalfejn nibdew mill-bidunet meta bdejna aħna naħdmu mal-emendi eh, jew blemendi differenti, jiena naħseb li issa l-ikbar problema tagħna l-iskadenza qasira jekk inti tixtieq li il-vot isir fil-5 ta' Lulju u fl-istess ħin qed nivvotaw aħna fuq il-qafas ġenerali din il-ħaġa tagħmel sens mela se jkollna bżonn inħaffu l-ħidma tagħna u jiena naħseb li rridu aħna noqogħdu attenti, rridu aħna naħdmu bl-emendi kollha fuq eh, xi ħaġa li mhux qed tikkawża iktar dannu eh, milli tajjeb fit-test oriġinali qed nara jiena li t-test oriġinali u l-abbozz tal-proposta tal-Kummissjoni eh, dawna kienu ferm tajbin u rridu aħna naħdmu fuq li nipproċedu nipproteġu nħarsu dan it-test u hemm iva qbil fuq l-iktar linji li huma importanti mhux qed nara jiena li hemm xi problema partikolari li għandha x'aqsam ma aħna bilna fuq il-kwistjoni ta' kondizjonalità eh, makroekonomiċi fuq is-minimi eh, għall-integrazzjoni soċjali ta' l-ISF eh, u aħna l-bira bdejna naħdmu fuq l-indi ta' kompromess Iva, l-bira jena semmejtu kol li tħassib il-prinċipali tijaj meta bdejna aħna nitkelmu dwar il-lanijiet tematiċi. ħafna mill-lemendi kienu tippruvaw jirfunaw dawn il-lanijiet tematiċi u zidu ħafna iktar affarijiet. Jista' jkun li dawna ħajwaslu għal fat li eh, ħajġu limitati dawn l-anijiet tematiċi u u eh, wkoll il-libertà tal-istati membri eh, li dawna joħorġu ma' anijiet li huma iktar tematiċi, ġifiri jridu aħna noqogħdu attenti ma noqogħdux limitaw l-affarijiet iżejjed u eh, Mannix aħna noħol u zbilanċ f'dawn l-anijiet tematiċi peress li l-istati membri se jkollhom bżonn jażlu għal jew aħna wkoll se naċċettaw sitta minn dawn l-anijiet tematiċi li huma tikkonsidraw li huma l-iktar importanti u aħna mill-bidunet qed ninsistu wkoll li irridu niddeċiedu fuq li nirrikonoxxu xi wħud mill-lanijiet tematiċi dawn huwa importanti ħafna wkoll li niddiskutu dawn fil-qasam tal-kuntratti ta' sħubija ġifieri kemm il-programmi eh, pjanati kemm dawn qed jikkonformaw mal-programmi ta' riforma l-istrateġiji differenti u rridu naraw kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea tikkontribwixxew għal programmi nazzjonali ta' riforma u l-istrateġiji nazzjonali jekk inti tixtieq tara użu effettiv tal-finanzjament naħseb li huwa importanti li naraw din ir-rabta bejn dawn iż-żewġ eh, oqsma. Għalhekk jiena naħseb li eh, rridu aħna nitkellmu Eh, iktar irridu nħaffu xolna kif smajna mant rapporter aħna issa et warabna zewċ opportunitajiet sabiex dil-taqaw, eh, zewċ laqat jena naħseb li għalek għanna opportunita tajba noħorġu bxi ħaġa li ħat ikseb l-appoċ tal-maġġoranza tal-gruppi politiċi. Grazzi. Mr um, Koslovski, Sir Koslowski. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ li sinjura rapporter għax uh, ir-rapporter test eċċellenti bi kummenti eċċellenti. Jiena naħseb li għanna bżon nikoordinaw il-komunità franċiża ġifir l-istrumenti, għanna bżon aħna u koll Għanna u koll ehm, niddistingu bejn l-innovazzjoni li di ġifiri importanti li ma jkunx hemm xi xogħol doppju importanti ma nirdupjawx l-isforzi u nkunu nistgħu aħna naslu għal eh, għas-sinerġija naseb li il-Fond Soċjali Ewropew irrid jiffoka fuq ir-riżultati mhux il-proċeduri, ġifieri aħna għandna nagħmlu distinzjoni bejn l-IDF, l-Erasmus for All u dawn il-programmi kollha. U dawk l dejjat li simplifikaw il-proċeduri għanna naċċettawhom jiena naħseb li l-istati membri għandhom jisruttaw din l-opportunità għandhom xie komplikaw il-miżuri li diġà qed jaħdmu bħalissa. Grazzi ħafna, jena qed nitkellem illum eh, minn flok Nadja. Tajt il-Sinjura Hawkin il-maġġoranza tal-abbozz tal-kompromessi diġa huma tajbin l-emendi jisqu fuq il-fatt li l vizibilta u l-effiċjenza fl-ISF huma kwistjonijiet ferm importanti jitixxi eh, tisħaq li ehm, minn barra l-imsieħba soċjali u l-NGOs, l autorita kompetenti lokali u reġjonali u l-entitajiet f'dan il-qasam jridu jkunu iktar eh, involuti, mhux biss fil-implementazzjoni ma fil monitoraċ u l-evalwazzjoni tal-ISF hija u ukoll li kemm il-migranti kif ukoll dawk li qed l-azil irridu dawna jiġu msemmija fil-regolament dwar l-ISF u dwar il-gruppi zvantagġati pal per dawk li ifittxu l-azir dawna rridu jingħataw l-opportunità sabiex jibbenifikaw mill-ISF laħar punti għaj nada t-ixti eh, t-ringrazzja rapporter għal dan il-rapport u għal il kooperazzjoni vera tajba grazzi. Eh, Mr. Thomas Mann, pimana. Thomas Mann, unbat, signora McIntyre. Grazie ħafna. Jena nishtiq najt li jena vera kontent eh, li Permezz ta' dan ir-rapport xilna naslu għal kunsens dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb u jiena naħseb li bekk se jkollna riżultat pożittiv u li jessef storja ta' suċċess kejja diffikultajiet kollha saru ħafna elementi dwar eh, il- pass bil-mot eh, tal-ISF il għala ma setax ikun iktar sempliċi, E, dawna iva kienu ġustifikati. Iva nistaw nipromuovu l-affarijiet fuq medda twal ta' żmien imma rridu aħna nsibu kompromessi li jagħmlu sens. U dan il-punt kien tajjeb li jessef il-prova li dawk daw l-istrumenti jistaw jagħtu valur miżjut l-istati membri u kol jissew u ma jħossu li rizultati jistaw jkunu konkreti u aħna tir nexxilna u kol nejnu l-ħafna nis li ma jgħawx taħt programmi oħrajn. Nixċi jiena nitkellem fuq xie eh, xi emendi fuq eh, l-sports u eh, bil kampjonat Ewropew tara li hemm il-medja involuta u għet nitamaw li timit tajjeb li se jirbaħ, nasib fuq li ma tim, jena t-nitkellem u jena nitama, u jena nishtiq najt li dan waqas importanti nistaw najdu aħna li bl-jessef nistaw namlu xaħġa unek bl-sport. Iva mil xie emendi għawnek u jena naħseb li Iva xkultant ninsew eh, xinis naħseb qed nagħmlu ħafna imma emmin li m'għandux biżejjed opportunitajiet. U jiena naħseb li l-ISF dana jista' jkun utli ħafna. Grazzi ħafna, grazzi. Sinra Ma' kien tajma jekk ma jimpurtax dejjem fil-qosor. Grazzi ħafna l ewwel qabel kollox nixtieq jiena nirringrazzja s-sinjura Morin Xantje għal ħidma ferm eċċellenti tajba u nixtieq nirringrazzja wkoll għall kooperazzjoni u appoġġ li qed tagħti lix-shadows vera ħaġa sabiħa li qed naħdmu flimkien fuq dan is-suġġett u rrid ngħid ukoll li aħna vera nappoġġjaw il-fond soċjali Jena Iva rajtom l-eżempji eh, fil-reġun tijaj li jati kontribuċew sabiex jinvolvu specialment iż-żazax fil-dinja ta' xol. Sabiex nqajjem żewġ eh, punti ta' tħassib li għandi l-ewwel punt tajjeb li ma nqodux nirrepetu l-affarijiet eh, Eh, jew m'għandniex aħna ninfinanzjaw xi affarijiet li diġà jiġu finanzjati minn xi fondi oħrajn, pal pereżempju il-kultura. Il-kultura taqa eh, taħt il-kumitat kult eh, u għanna nevitaw dan il-finanzjament doppju nixtieq ngħid li nappoġġa l gong dwar il-simpliċità, speċjalment ehm, li simpliċità li teżisti fit-test tal-Kummissjoni l-bieraħ kena diskussjoni tajba dwar il-listi ta' affarijiet li nistgħu ninkludu u l-periklu ta' dawn il-listi huwa li nħallu xi affarijiet barra, ġifieri jiena napoġġa li nżommu l-affarijiet vera sempliċi. Espjegazzjoni sempliċi fuq l-emendi li jiena ressaqt speċjalment fuq artiklu 2 paragrafu 1 kif ukoll artiklu 3.1 ċe fejn aħna iva suġġerejna li dawna jitneħħaw. Nishtiq najt li aħna vera napoġġaw il-għanijiet ta' inklużjoni soċjali u l-ġlida kontra l-faqar. Imma dan għat narawħ pala rizultat ma mux għan inizjali ta' dawn il-fundi ġifiri dan lan irrit kun marbut ma' suq ta' xol għalek pala riżultat ta' dak li għat namlu taħriċ, ecc. Aħna se nipromovu l-inklużjoni soċjali u nġildu kontra l-faqar. Importanti li aħna eh, dejjem nibqaw taħt taħt il-bazi legali nitkellem dwar artiklu 162-164 u l-anijiet li edin eh, fl-ISF importanti li dawn jikontribuixi lejn dawn l-għaniet, ġifiri rridu għahna nadotaw approċ iktar orizzontali. Sewċi punti malaj malajr li huma speċifiċi għanna xi dokumenti li jitkellmu dwar is-salari indaqs u importanti li aħna nitkellmu dwar is-salari indaqs għal ehm, għaxxol indaqs dan ħaraċ fi rapporti ħor jiena naħseb li nistaw aħna napoġġaw dan imma s-salari indaqs għal għannisa u l-ġil dawn huma importanti għall-istess xogħol u dwar dawk li qed tifittxu l-għażil nixtieq ngħid li hemm differenza bejn dawk li eh, ngħataw l-għażil u dawk li qed ifittxu l-għażil imma għadhom ma ngħatawx dan l-għażil u ehm, forsi hemm ehm, minn mhux vera li għandhom bżonn la azil iva l dawk li għana taw l-azil iva imma l-asylum seekers minn qed ifittex l-azil dan huwa kunċett ftit differenti eh, u diffiċli għalina. Grazzi ħafna r-rapport eh, inti tista' tala imma fil-qosor jekk ma importax. Tiens, à remercier euh, l'ensemble de mes collègues shadow pour euh, Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l-Shadows kollha, nixtieq nirringrazzjahom l input tagħhom. Iva, ħat nota tal-kummenti li saru u hemm bżonn li nsibu formulazzjoni bi appoġġ wiesa' saru ħafna proposti waħna ħanoqdu attenti għana ċertaw li l-ISF li li dan il-fond ħajkollu l-integrazzjoni professjonali. dwar il-punti ta' Thomas Mann u l-mistoqsija ta' Thomas Mann ħa nistudjawa din il-mistoqsija naraw kif nistgħu aħna forsi kollna possibilità sabiex ninkludu iktar programmi sign imma l-integrazzjoni professjonali aħna qed nimxu f'din id-direzzjoni. Xaġa li jiena ma semmejt qabel ġifieri punt li jridu nagħmlu issa għanna bżonn aħna ninkludu ir-rapporti fil-ħidma tagħna u dan jsir. Iva u ħanaddi l-informazzjoni l-kollegi kollha fil-grupp ta' ħidma li bekk huma jkunu jistgħu jaħdmu fuq dawn flimkien mal-gruppi politiċi tagħhom. Irnexxielna vera nimxu bi pass maġġel fil-ħidma tagħna u ma nixtieqx jiena li nisħitam. U ir-raġuni l-għala qed naddottaw din il-ħeffa minħabba l-fatt li l-Kummissjoni qed tieħu pożizzjoni pożittiva u nixtieq nirringrazzja wkoll lil daw kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport ħana laqgħu. M'għandix aħna biżejjed ħin sabiex niddiskutu l-memdi ta' kompromess Iva, kullħat ikun jixtieq li l-kontenut jinżam fil-elementi ta' kompromess ma tista' inti tina xi impenn jew tista' inti tgħidilna meta dawn ħajkun disponibbli għal kollegi Iva, Sinjura Ċem. Ix-shadows qed jaħdmu fil-gruppi politiċi tagħhom fuq l-emendi ta' kompromess. Aħna mbagħad dawna se niġbruhom E, nirfinawhom il-punti u mbagħad naraw jekk jista' jkollna xi sessjoni addizzjonali nhar it-tlieta u nhar l-erba. Dan jfisser li ħajkollna elementi ta' kompromess sal-ġimgħa d-dieħla. Iva, nhar il-ġimgħa. Filgħodu? Il-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb, mela il-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla. Oui, oui, il-ġemma u jekk ħajkun hemm bżonn dejjem nistudjawhom nhar it-tlieta u nhar l-erba. Il-bira jina diġa għamiltu dan il-komment il ġimgħa fil-ħodu 29. Il-President, mela, fil-29 inti ħatibat l-emendi ta' kompromess jew inkella l-emendi ta' kompromess li ġew reveduti flimkien mal shadows differenti. Iva, dawn ħajkunu l-emendi ta' kompromess reveduti. Eddin fil-proċess. Grazzi ħafna. Mela flimkien ma' xogħol ma' shadows se nkunu nistgħu nħarsu lejn dawn l-emendi ta' kompromess. Peress li din hija proċedura fast track irridu nkunu trasparenti. Tajjeb wis, mbagħad il-votazzjoni se seħħ fil-5 ta' Lulju. Xtaqt infakkarkom dwar punt għanna vera noqodu attenti peress li ċifra ta' 20 fil-mija rridu noqdu attenti hemmhekk. Tajb wis nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna għalhekk sen ngħaddi l-mikrofon l sur Bulon għalla bozz tiegħu eh, ta' opinjoni fuq il-Baġġet Ġenerali ta' l-2013. Grazzi ħafna, grazie Signora Ċe. Se nipprova nżomm fil-qosor minħabba l-fatt li l-ħin qed jafas. Eh, Jax Eh, nati opinjoni fuq il-budget tal-2013, eh, opinjoni ġifiri ovvjament mill-Kumitat eh, ta' Emplem. Importanti li jkun hemm kreditu għall-SMEs, sabiex innaqsu livelli ta' għad fost iż-żazax għat-talim matul il-ħajja importanti li il-budget jipromuovi it-kabbir l-impjiegi u ovvjament hemm il-Fond Soċjali Ewropew għet nittama jiena li 22 biljun li tużawx jistaw jirġaw jiġu allokati għal kollox għal kull pajis fejn hemm bżonn li l-pajjiż jinvesti fil- fiż-żazax u l-impjiegi taż-żazax. Iva kien hemm tnaqqis ta' 5.3 biljun f'xi linja budgetarja partikolari naħseb. kieku kienet tkun aħjar li nkatru il-budget għanna żewġ proġetti pilota għal kozjoni soċjali u l-konverżenza soċjali sabiex nappoġġaw il- ħaddiema ma u, u l-ħaddiema stazzjonati għanna s-sena Ewropea ċittadini Ewropej, ġifiri l-2013, mbat l-ideja li nipromuovu il-moviment Hiles, ħaġa vera tajba għall-impieg u l-mobilta. Mbat il-program Youth on the Move, program li foka fuq kustjonijiet simili, ġifiri dawk huma l-kommenti li jiena xtaqt namel u aħna t-nistednew sabiex il-konsiljatina opinjoni f'nofs lulju. Grazzi ħafna, Sur Darden. Grazzi ħafna, Signora President, l-ewwel qabel kollox. Dwar il-mandat tagħna trialogu iva naqbel li ma nagħmel tliet punti fuq tliet kwistjoni differenti. L-ewwel punt iż-żieda fil-approporzjonijiet ta' impenn għall ISF ovvjament din il-ħaġa vera nilqawa u jiena naħseb eh, ukoll irridu nisqu b'mod partikolari fuq il-bżonn li l-ħlasijiet jisiru speċjalment fil-kuntest tal-ħidma li aħna nagħmlu fil-Kumitat tal-Budget u l-ħidma li għamilna l-sena l-oħra. Donna l-Kummissjoni tnaqqas dawn l-appropriazzjonijiet naqqasom. Umbat eh, aħna wasalna lejn it-tmim tal-ċiklu għal-program l-programmar finanzjarju ġifiri rridu noqdu tenti peress li jirridu jinkisbu xi għanijiet partikolari lejn l-aħħar ta' ċiklu dwar iż-żieda fil approporzjonijiet tal-lasijiet għal fondi għadna kif kellna aħna diskussjoni fuq il-fond ta' ġustament, ovvjament din kwistjoni importanti u dwar il-mobilta irrid ikollna aħna iktar flus disponibli imma irridu u koll noqodu attenti għax min et joġġezzjona għal Fond Ewropew ta' ġustiment għal globalizzazzjoni u irridu koll nitkellmu dwar il-futur ta' dan il-fond dwar il-proġetti pilota u l-azzjonijiet prioritarji nixtieq ngħid hawnhekk li ir-rapporter Iva tkellem dwar dawn il-punti fl-opinjoni tiegħu jiġifieri li hemm bżonn li jkun hemm eh, jew issir azzjoni għal ħaddiema u um, xtaqt jiena nara jgħid xi ħaġa dwar il-kuntest tal-ristrutturar mbagħad hemm il-relazzjoni fuq l-inklużjoni eh, soċjali semmejna dan il-punt diġà u naħseb ħaġa utli li jkollna inizjattiva leġislattiva fuq il- paga minima u xtaqt jiena u koll nirringrazzja rapporter li huwa tkellem dwar li jissaxħu il-fondi li huma disponibli għal Youth on the Move. Dawn huma importanti għal żgħażagħ Ewropej. Grazzi ħafna. Kummissjon tixtieq titkellem jidher li le mela nadrura lura rapporter. Grazzi ħafna ma tantx għandix inżid hawnhekk, ma nasibx li ħajkun hemm xi ostakli jew lenin biex inkunu nistgħu nsibu kompromess fuq dawn il-kwistjonijiet. U ċar li dan huwa kuntest eh, importanti hawnhekk qed nitkellmu dwar l-impjigi, ninsabu f'nofs ta' kriżi ta' dejn, għalhekk jiena nittama li ħaj il-Kummissjoni ħatatina, anzi l-Kunsill ħajdilna xi ħaġa pożittiva fil-Kumitat tal-Budget. Grazzi ħafna mela palma semmejt inti stess. Għanna skadenza biex niprezentaw l-emendi li jiddependi fuq it-tekst li ġej mill-Kunsill. Iżda mhux ħajkonna dan qabel nofs Lulju. Iġviri dinja id-difikulta li nifacċaw meta jkonna dawn id-diskussjonijiet fuq il-budget iżda għandna skadenza li hija fissata fil-21 ta' xar f'nofsinhar. Għalek il-kollega ħajkollhom eh, xiftit homework xi U da darba mbagħad tiġi pubblikata l-pożizzjoni tal-Kunsil nkunu nistgħu nfasslu l-emendi u mbagħad nivvotaw fis-6 ta' Settembru. Iżda ma tantx għandna flessibilità għal l-iskeda tal-Parlament. Mela ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna ta' dalodu. Is-Sinjura Manescu għanna bozz ta' opinjoni minn dan il-kumitat li ħajitfassar ukoll għal kumitat IMCO fuq il-xiri minn entitajiet li operaw fis setturi ta' servizzi tal-elma l-enerġija, trasportu l-posta. Naddi kemm linek, grazzi ħafna, Signora President. Għan prova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Palma nafu reċentement fil-Parlament rajna il-bżon li intejbu id-direttiva fuq xir pubbliku. U aħna wasanna għal konklużjoni wara li rajna l-analiżi tal-Kummissjoni kif ukoll ir-rapport tal-Audit reċenti. Għalek jiena wara li kelli numru tal-qat u eh, wara li konsultajt mal-partijiet interessanti, prezentajt 35 emenda għal din il-proposta li ħassibuha eh, u dimkom forma ta' abbozz. U din tenfasizza l-fat li xiri pubbliku fil-fat jirrapprezenta wieħed mill-istrumenti li jista' jintuża bl-aħjar mod sabiex eh, niksbu l-għanijiet tal-2020 U dan nistaw namluħ billi ntejbu l-ambjent tan negozju, ninkoraġixxu l-innovazzjoni, kif ukoll ninkoraġixxu l-użu ta' xiri favur l-ambjent. U b'dan il-mod ikunu nistaw naddu għal modell bbażat fuq użu baxx tal-karbonju u modell li juża eh, inqas enerġija. Il-programm ta' xiri pubbliku għandu juża l-flejes pubbliċi bliżjed mod effiċenti. U eh, lotja ta' kontratti ta' xiri pubbliku għandu jkunu miftuħa fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi partikolarment fi żminijiet ta' kriżi ekonomika. Jien enfasizzajt il-fatt li x-xiri pubbliku huwa strument ewlieni u għandu rwol importanti biex ninkoraġġixxu Eh, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u sostenibli. Dan joħloq eh, kondizjonijiet ta' xogħol deċenti kif ukoll jappoġġaw l-innovazzjoni fin-negozju u jgħinu lill-SMEs fil-ħidma tagħhom. dan jista' jippromovi wkoll l-impjiegi li wieħed jimpjega eh, persuni forsi svantaġġati tas-soċjetà. xi repubbliku jista' jippromovi wkoll il-mudell soċjali Ewropew li bbażat fuq eh, impjiegi ta' kwalità għolja u sostenibbli bħalma jedna u jista' joħloq eh, opportunitajiet indaqs ikattar il-non-diskriminazzjoni kif ukoll iġielet kontra l-esklużjoni. Għalhekk din ir-reviżjoni tad-direttiva hija xi ħaġa importanti partikolarment fl-implementazzjoni ta' proċeduri ta' xiri pubbliku permezz ta' investiment fl-ekonomija reali biex b'dan il-mod ikunu nistaw eh, noħorġu minn din il-kriżi. L-ispejjeż li jkollhom il-kumpaniji bħala parti mill-proċess ta' xiri pubbliku irridu jitnaqsu. U ntu ħassibu prova ta' dan fl-elementi li jena rissaqt. L-ispejjeż ta' parteċipazzjoni rridu nżommuhom baxxi kemm jista' jkun, irridu nifukaw fuq il-kompetittività u l-effiċenza. Irridu nejnu lil dawn il kumpanniji sabiex ikunu f'pożizzjoni biex joħolqu impjiegi ġodda. Jiena nixtieq nilqa l-proposta min-naħa tal-Kummissjoni li qed twassal idea ġodda, ideat li huma innovattivi blan li nimmodernizzaw din id-direttiva fuq ix-xiri pubbliku u l-utilitajiet. Jiena nixtieq ukoll nenfasizza li din l-emenda li qed nippruvaw nagħmlu issa għandha ssib l-aħjar bilanċ bejn is-simplifikazzjoni tar-regoli. U li ikonna l-proċeduri su kif suppost eh, fil-post li jiddeċidu kif għandhom jenataw dawn il-kontratti u dawn għandhom ikun innovattivi u sostenibli. Lan huwa wkoll li nżidu ir-rata ta' parteċipazzjoni tal-SMEs. U xir pubbliku għandu jkollu rwol aktar importanti fl-inkoraġġiment lill-SMEs li joħolqu impjiegi ġodda fuq bażi sostenibbli u ta' kwalità għolja. Jina qed nistenna bil-ħarqa nirċievi l-kummenti tal-kollegi kif ukoll l-emendi minnaħa tal-kollegi għal din id-direttiva. U jina nittama li se nkunu qegħdin nikoparaw b'mod tajjeb ħafna u namlu opinjoni konsistenti flimkien. Grazzi ħafna, Sur Serkas. Grazzi ħafna fissem il-kollega tijaj, François Castex, għax sfortunatament ma jistax ikun għawda l-ħodu. Irridu najdu li għal-grupp tana, dan huwa suġġett importanti, għalix edin nitkelmu dwar l-użu tal-ilma, l-enerġija, trasport u s-servizzi tal-posta li kollha kemm huma huma elementi li formaw parti eh, tal-minimu eh, vitali u l-kwalità ta' ħajja tal-persuni. Għadna meżaminajnix l-emendi kollha ta' Sinjura Nikol Manescu Iżda probabilment ħanamlu xie emendi għaliex aħna naħsbu li flimkien mal-kompetitività, l-effikaċa, r-rwol tal-SMEs, dawn kollha huma għanijiet li naqblu magħhom iżda aħna nħossu li hemm ukoll elementi ta' ġustizzja li rridu nikkonsidraw f'din l-opinjoni minn eh, eh, kumitat tal-impjiegi. U dawn huma l-elementi bażiċi tal-ħajja li jistaw waslu għal kriterji ta' effikaċja u ta' kwalità lil popolazzjoni kollha kemm U għax pubbliku aħna naħsbu li huwa tajab ħafna li jrid ikun hemm kondizzjoni soċjali partikolarment meta nitkellmu dwar dawn l-elementi u ma nużawx biss il-fattur tal-prezz li jiġi konsidrat meta eh, taw dawn il-kontratti, irridu naraw li kunem aktar kwalità tal-ħajja u aktar ġustizzja, partikolarment ta' dawk li huma l-beni pubbliċi li huma ta' bżonn kbir. Grazzi. Grazzi ħafna u xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Jider li le mela, il-Kummissjoni tixtieq titkellem? Mela kumment ġenerali, il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lill kumitat tal-impjiegi għal dan l-abbozz ta' opinjoni u taqbel ma' Sinjura Manesku dwar il-bżonn li nsibu l-aħjar bilanċ bejn minnaħa. Il-promozzjoni tal-lanijiet l istrateġija 2020 ġvi inklużjoni soċjali aħjar, ħarsien tal-ambjent, innovazzjoni u minnaħa l-oħra il-bżon li nissimplifikaw ir-regoli sabiex ma noħolqux piżijiet amministrativi sproporzjonati għal dawk li jipparteċipaw fl-ekonomija, partikolarment għall smes Irridu nżommu f'moħna wkoll li għandna bżonn nużaw kunċetti ċari sabiex ma jkunx hemm diffikultajiet għal dik li hija l-implementazzjoni u l-interpretazzjoni. Irridu nżommu f'moħħna dejjem li il-prinċipju ta' trattat huwa m'hemmx diskriminazzjoni u aktar trasparenza. Oh, Mulțumesc. Um, Il-rapporter issa. grazie ħafna, grazie li kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Palma qed jiena nista' nagħmel bil-ħerqa li naħdem flimkien ma' Shadows fuq dan id-dokument u nixtieq nassigurakom li jiena ħan ikkunsidra l-opinjonijiet kollha differenti. Iġri ġustizzja soċjali, il-bilanċ bejn il-prinċipi, iġri tal-istrateġija 2020 lejn l efficienza u jena naħseb li ħajna xina noħorġu b'dokument aħari eh, li wasot ħafna u dan skont dak li prezentajt ftit ilu, grazzi. Parfait, eh bien alors, nous en avons Tajjeb wis. B'dan il-mod wasalna għatmim ta' dan il-punt fuq l-agenda tagħna eh, l-iskadenza għall-emendi huwa l-4 ta' lulju tal-2012 u naraw eh, l-emendi mbagħad fis-6 ta' settembru. Mela, għalaqna xol ta' dalodu, nerġaw nitaqaw fit tlieta ta' wara nofsinhar ħatkun is-Sinjura Schroeter li ħatiħu il-presidenza għal mod temporanju f'dak l-istadju u l-ikla tajba.